Good afternoon. Um, the, monetary, the monetary dialogue starts. Għan ufsnar tajjeb il-dialogu monetarju jibda fit ta' kwart, izdanna s-soltu xol ta' ta' kull darba li rridu aħna niddiskutu. Naf il-kollegi ġermaniżi ma ċitat, ċitati, iżda nitlobhom sabiex ipoġġu bil-qiegħda kieġobkom. l għanet nixtieq illi nadottaw l-aġenda nissa nassumi li din l-aġenda intom taqblu maħħa nadottawa u napprovaw ukoll il-minuti tal-5 ta' Settembru. Naħseb ukoll li nistgħu napprovawhom daw il-minuti suppost passolt intom kelkom kopji saħħom. Nirringrazzjakom għandi xi ftit aħbarijiet min-naħa tal-President li jiena nixtieq illi naqsam magħkom qabel ma nibdew bid-dialgu monetarju. Innet għandna rapport afko fuq il maltitier Tier Governance u jiena nixtieq illi ngħidilkom ukoll xi ftit informazzjoni dwar il-kwistjoni marbuta ma' dan ir-rapport. Kemm darba spjegajtilkom aħna x'naħsbu minnaħat tal-ikon dwar il-kamp applikazzjoni tar-rapport tal-afkom minħabba li dan ir-rapport jista' jkopri kwistjonijiet tal ju kif ukoll kwistjonijiet tal-Unjoni Bankarja li bħalissa aħna din niddiskutu jew li konna qegħdin niddiskutu dan l-aħħar jew għaddejjin bin-negozjati dwarhom bħal pereżempju l-SSM, l-SRM, BRID u DGES sabiex intikom ftit abbreviations. Fl-4 ta' Settembru għaluli illi il-Kumitat Afko u għalest sabiex jiddiskuti s-soġġerimenti li kienu mresqa mill li kon meħabba illi kienem l-applikazzjoni ta' regola numru 50 għal parti D ta' dan il-rapport u din il-parti D fil-fat kopri il-kompetenza esklusiva ta' l-ikon u li aħna fil-fat ħanatu l-opinjoni tagħna finali mingħajr il-vot ġifieri aħna nivvotaw mbagħad Lafko iridu jaċċettaw dak li aħna nivvotaw dwaru. Apparti minn hekk ukoll Lafko afko ħajres u emendi apparti mill-parti de li jisekun mumiex kompatibli mal-opinjoni tal-ekon u jekk dawn l-emendi ma jkunux qed jaqblu mal-opinjoni li aħna kunu ħriġna ma nistawx ma jistawx jifutaw dwarhom. Ġifieri jaqgħu dawn l-emendi issa dwar kooperazzjoni bejn rapporters tal-ikon u Lafko nafri li l-ikon ħa eh, jivvota fis-17 ta' Ottubru U naħseb li din hija data li hija tajba wkoll għall-Kumitat ta' Fkor ġifieri jista' jkun li diġà iddeċidejna fuq eh, data fejn nistgħu nivvotaw sa skont l-artiklu 46 tar regoli ta' proċedura il-koordinaturi tal-ikon għan deċidu minn ħajkunu fl-10 ta' settembru u il-proċedura mingħajr emendi ħad tkun applikata għall ftehim ta' bejn ewropea u Franza dwar il-collectivity tal-tassazzjoni fuq il-tfaddil u kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat taxxi. Ir-rapporter u għassur Nitras min-naħa tal-partit tal-IPP u t-tini eh, punt huwa il-direttiva illi temenda 206 tad-direttiva eh, dwar il-reġunijiet li huma territorji ta' Franza li huma mbeda ħafna mill-Ewropa. Għanna rapporter Sur Klawzel u ħajkonna diskussjoni qasira dwar dan fl-21 ta' settembru aħna wkoll mistennijin illi nivotaw fuq it-tieni quick fix fuq id-direttiva Omnibus 2 dwar il-kwistjonijiet li ma marbuta mal- Solvency 2. U dan ħajkun diskuss fil- Eh, laqa u koll laħat wassal għal-vot fil-plenarja ta' novembru. Aħna naturalment qed nistennew illi ħajkun qed informazzjoni fil-2 ta' ottubru. Aħna u koll ħajkonna il-kwestjoni dwar il-direttiva ta' kontra ħasil tal-flus, ġima li għaddiet, aħna nafu din id-direttiva u il-regolament ta' trasferimenti aħna ħan diskutu dawn iż-żewġ punti skont l-artiklu 51 ġifri ħajkonna laqata eh, ta' żewġ kumitati b'mod konġunt u ħajkonna erba' co-reporters ukoll għan tnejn żewġ reporters għal kull kumitat u aħna qegħdin nippjanaw illi nippreżentaw l-abbozz ta' rapport fis-6 ta' Novembru tistgħu trasqu l-emendi sal 16 ta' Novembru nippreżentaw l-emendi il-ħamis fil-5 ta' Deċembru nittamaw li aħna nkun nistgħu nifutaw it-nar 22 ta' Jannar. Ħal konna wkoll eh, tilet trilogu fuq il-riżoluzzjoni tal-banek, konna dokument revedut ukoll fuq il-ġestjoni speċjali u aħna fil-fatt diġà diskutejna u kol ċertu kwistjonijiet bħal home host u anka setat tal-IBA u l-kondizjonijiet għal ċertu rizoluzzjonijiet. Eh, ħaj miss trilogu li jmiss fil-16 ta' settembru aħna ħajkonna u kol dokument li ħajkonna prezentata mill-li kon eh, dwar din l-informazzjoni mela sabek nista' nieqaf xejn għal ftit minuti u jiena ħammur nilqa lil Mario ħalli nġibu hawnhekk fil-kamra. ta' Powers. Okay, we, we, we will start if the uh, photographers... Tajab, mela nistaw nibdew jekk jaġobkom fotografi dbedu eh, daqsxejn minn qudiemna ħalli nkunu nistgħu nidru aħna qudiem il-membri. Jiena tkellem ftit ma' Mario dawk li fil-fatt jisegbu eh, fuq Twitter vera illi huwa talab illi kollu eh, ituħ kopja tal-lefti Iżda ma kellhomx kopja tal-lifti, ma nafx eżatt ma min vjaġġ iżda żgur ma min vjaġġa iżda insomma naħseb li żgur ra il-ġurnata ta' qabel lifti bħalma minna ħafna minna. Nirringrazzjak Mario Taljeta u għek nishtiq li tolbok sabiex titkellem fuq il- l-affarijiet monetarji, mbagħad sanna diskussjoni mal-membri għandkom 5 minuti sabiex titkellmu ġifier inqasma ma taħlu ħin l-ewwel darba jkollkom iktar ċans sabiex terġgħu issaqsu t-tieni mistoqsija. Nirringrazzjakom u nisimgħu lil Mario sak jogħġbok. Grazzi ħafna Signor President, membri onorevoli ta' dan il-Kumitat tal-Affarijiet Monetarju Ekonomiċi. Huwa pjaċira hija nerġa' nkun hawnhekk foskom f'dan il-kumitat ftit wara li intom ivvutajtu b'mod importanti ħafna dwar regolament tal-SSM. Dan il-vot fil-fatt qablu kellna ħafna diskussjonijiet dwar il-ftehim interinstituzzjonali dwar responsabilità u trasparenza. U jiena nixtieq ringrazzja ħafna l-President Schulz, il-Kumitat, ta'kom unka anka it-tim ta' dawk li mirxew il-negozjati sa tal-li ħattu intom daqshekk kimpen ħalli nistabilixxu b'mod illi jista' jwassal għas-suċċess is-sistema tal-SSM. Iż-żewġ istituzzjoni tagħna għandhom l-istess interess, interess komuni illi aħna nimplementaw b'mod effettiv kemm jista' jkun malajr l-Unjoni Bankarja. L-ftehim interistituzzjonali dan l-abbozz jiskura illi kunem standards għoljin ta' trasparenza u responsabilità u fl-istessin aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu salvagwardja tal-protezzjoni ta' informazzjoni konfidenzjali. komplu naħdmu bl-istess spiritu kostruttiv fix-xhur li ġejjin u nittamaw li bekk aħna nkunu nistgħu nistabilixxu kemm jista' jkun malar il-bord ta' supervizjoni. Illum ħajkonna l-ewwel reviżjoni tal-aħħar żviluppi monetarju ekonomiċi fiż-żona euro ħanitkellem dwar dan l-ewwel imbagħad ħanitkellem fuq iż-żewġ suġġetti li intom mażiltu sabiex niddiskutu llum, ġifieri l-impatt tal-miżuri li mhumiex standard u tieni ħaġa x-xogħol u rwol il-ġdid, rwolijiet il-ġodda tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-arkitettura l-ġdida reveduta tal-EMU. Aħna minn minn dultajna mill-Lulju, sissa aħna rċivejna informazzjoni pozittiva dwar l-ekonomija ta' zona euro wara sitt kwart tas sena li aħna kanna riżultati negattivi, aħna rajna li l-GDP talab 0.3%. U dan kien fit-tini nofs, fit-tini kwart, skużawni, tas sena ta' din is-sena. U aħna naħsbu li dawn il-miżuri ta' konfidenza għandhom edin juruna li aħna ħankomplu naraw iktar rikupru ekonomiku fil-fdawn it-tlet xhur li palissa din fih minkejja li aħna kellna informazzjoni pjuttost tajfa fl-ulju. Jekk inħarsu l-qoddim naħseb l-attività ekonomika tista' tibbenefika ħafna mill-titjib gradwali f'dak li san domanda domestika kif ukoll l-appoġġ mill-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropea u l-insaħħu domanda esterna. Iżda in ta' xogħol fiż-żona euro xorta waħda hija problema l-qatt huwa problema aħna rridu nkomplu insaħħu is-soluzzjoni ta' din il-problema sabiex naslu iktar rikupru ekonomiku. L-inflazzjoni ta' żona euro annwali tnaqset għal 1.3% fawissu ta' din is-sena u naqset minn 1.6% kif kienet fl-ulju. Il-pressjoni fuq il-prezzijiet il prezzijiet suppost ħajibqgħu ikkontrollati u dan ħajrrifletti id-djufijiet li bħalissa hemm fil-aggregate demand u kif ukoll il-pass moderat tal-rkupru. L-istennijiet fil-periodu medju anka fit-tul ħajkompli ikun marbut ma l-istabilta fil-prezzijiet. Ir-riski marbutin ma d-izviluppi fil-prezzijiet huma mistennijiet li jkunu pjuttost bilanċati. Id-dinamika tal-kreditu ħatibqa tkun ikkontrollata u r-rata annwali għal bidla tas-self l-settur privat tnaqsu iktar fl-ulju, id-dinamika tal-dan is-self li ju pjuttost dajef kienet kompli jirrifletti il-ċiklu tal-biznis li għanna bħalissa iżda wassal għal iktar riskju tal-kreditu u għal iktar bżon li aħna nbidlu daqsxejn il-balance sheets ta' dawk li jisselfu u jisselfu it-tip sinifikanti tal-situazzjoni tal-fondi tal-banek il sajf tas sena 2012 fil-fatt ma waslitx għal iktar provizjoni tal-kreditu. Il-Konsil ta' tmexxija iżda xorta waħda ma' xorta waħda deċida li kuna politika monetarja li tkun waħda eh, akkomodattiva kemm għal kemm jista' jkun tul periodu ta' żmien twil. Sabiex aħna nkomplu nisnistu fuq il-fat li rridu niċċaraw din il-conditional pledge u naraw illi f'dan il-kontest ta' rati ta' interessi tal-tassuq ta' monetarju aħna fil-fat nkomplu nintroduċju kemm jista' jkun linji gwida minn naħatana ħalli bekk nismiru l-interess tagħna ħalli r-rati ta' interess jibqgħu kif huma bħalissa. Aħna din nistennaw ukoll illi fawissu e kif kena fawissu f'Settembru aħna jkonna e, outlook għall l-inflazzjoni li tibqa testendi għal periodu medju ta' żmien. Aħna ħanżommu wkoll il-livell ta' um, accommodation monetarja li hija garantita mill-stabilta tal-prezzijiet li qiegħda provdi li aħna nkunu nistgħu ikollna kundizzjonijiet tas-suq monetarju iktar stabbli sabiex aħna niżguraw li jkollna trasmissjoni xirqa tal-politika monetarja għal dawn kundizzjonijiet tal-finanzjament. Huwa importanti ħafna li aħna jkollna miżuri effettivi li jkunu implementati ħalli nevitaw li żona euro tinqasam f'partijiet żgħar aħna naraw li l-politika monetarja tista' tikkontribwixxi għal dawn l-anijiet, tista' tindirizza wkoll dan it-tnaqqis fit-trasmizzjoni sakemm daw ma jkunux marbutin ma iktar xkiel strutturali jekk aħna nagħtu aċċess bla limitu għal finanzjament mill-ġdid tal-Banek Ċentrali u jekk niprovdu dab kollateral li huwa xira, aħna nistgħu nagħmlu dawn miżuri non-standard kienu importanti ħafna sabiex aħna innaqsu l-istress tal-fondi ta' dawn il-banek. Il-qafas tal kollateral fil-fatt mi kien mibdul ftit minn dakinhar law ħalli bekk aħna għamilna bidlit li kienu meħtieġa ħalli nofru bizzejiet ħarsien għal riskju u anka fil-kuntest tal-Balance Street tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-istess promuvu trasparenza speċjalment tal-prodotti ta' finanzjament strutturati. Sabiex aħna il-fat li iżgurajna illi dawn il-banek li kienu solvent jibqaw jkollhom il-likwidità, dan wassal għal inqas deleveraging illi kelli jisseta jkun ta' dannu għall-ekonomija. Dawn l-OMTs illi tħabru is-sena li għaddit fil-fatt waqfu minn li ikonna wis riski ta' xenarji li jistgħu jkunu ta' dannu kbir u waqfu minn li aħna nitfgħu lura l-istabilità tal-prezzijiet fil-żona euro. Dan kien backstop importanti u effettiv ħafna fil-mandat tagħna ħalli bekk aħna kun nistgħu nipreservaw l-inċentivi xirqa l-gvernijiet ħalli niżguraw li jkun hemm solvency fiskali ta' taxxa u nadat u nadottaw aħna il-politika strutturali tista' twassal l-ekonomija ħalli tibqa' miexja fuq il-triq ta' sostenibilità. Iżda f'din l-aħħar sena aħna naraw qed eh, nista' naraw ukoll li hemm iktar konfidenza fiż-żona euro u bħala konsegwenza ta' dan it-tifrik li aħna kellna fiż-żona euro f'dak li għandu x'aqsam swieq tal-fondi naqset. Dan it-titjib mhux biss grazzi għal miżuri non-standard tal-Bank Ċentrali Ewropew, iżda anke grazzi għal progress li ntlaħaq mill-gvernijiet fil tip ta' tmexxija ta' żona euro u anke pruvaw ukoll jimplementaw kemm setaw kif setaw l-aġendas ta' riformi. Il-deposit outflows mill dawn pajjiżi li kienu fi problemi saru bil-kontra l-aċċess għas għal-banek it it ukoll u il-fatti li kien hemm ħafna nislet li jiddependu fil-Bank Ċentrali Ewropew dan naqas ukoll. Ġifieri dan it-tjib aħna rajna li dan kien rifless minħabba li kienem ħafna ħlas lura u koll ta' fondi minn ċertu banek li kienu selfu il-fondi grazzi għal operazzjonijiet ta' rifinanzjament mill-ġdid, finanzjament mill-ġdid għal periodu ta' tliet snin. Għana nistgħu naraw illi minkejja li l-ħlas mill-ġdid tal-kreditu tal-Bank Ċentrali hija xi ħaġa importanti ħafna tista' twassal għal situazzjoni iktar normali, għana nafu wkoll li dan it-tnaqqis fil-eċċess fil-likwidità jista' jsaħħaħ ukoll il-pressjoni f'dak li għandu qassam ir-rati tas-suq monetarju. Jiena nixtieq issa li nitkellem fuq ix-xogħol li għandu eh, l bol il-ġdid li għandu l-Bank Ċentrali Ewropew fil-EMU l-ġdida. Jiena nixtieq ngħid illi fil-fatt is-setup ta' Maastricht issaħħet ħafna minn dubdit il-kriżi ekonomika. L-Ewropa saħħet il-kontroll makroekonomiku fiskali ħalqet sistema, mekkanizmu ta' ġestjoni fil-kas ta' krizi li huwa sistema permanenti li tejbet ħafna l-qafas istituzzjonali. Edin nersu iktar viċin ukoll li konna l-SSM għal-banek fi żona euro. Prioritaw l nija l-agenda tagħna fl-aħħar kwart ta' din is-sena hija sabiex aħna flimkien maħħa nżidu l-awtorità ta' riżoluzzjoni wahdanija kif ukoll il-fond ta' riżoluzzjoni waħdini e kif proponit il-Kummissjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew jappoġġa il-timeline illi kienet proposta sabiex aħna nistabilixxu l-SRM sal-ewwel ta' jannar 2015 illi verament teħtieġ li aħna naħdmu b'mod urġenti kemm jista' jkun naġlu daqsxejn. Jiena nista' nixtieq nikkummenta fuq ir-rwol speċifiku tal-Bank Ċentrali Ewropew fiħdan dan il-progress li aħna nixtiequ nilqu nixtiequ ħalli nistabilixxu unjoni bankarja sħiħa. Ilna mis-sena 2010 meta aħna kellna l-kontribuzzjoni deċisiva ta' dan ta' din l-istituzzjoni l-Parlament Ewropew li aħna ħloqna li jessar biħa li bekk aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw ir-riski makroprudenzjali fis-sistema finanzjarja kollha kemm Il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jiżgura li segretarjat jipprovdi iktar appoġġ li jessar bi. Din is-sena passiħor jgħat jittieħed minħabba li ħajjitnijat eh, single supervisory mechanism. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jieħu l-impensa biex aħna nassumu responsabiltajiet il-ġodda tagħna u anka li kollna li aħna nuru li qegħdin nagħmlu hekk. Ix-xogħol ta' tħejjija sar u mbeda diġà ħalli bekk aħna niżguraw li dan ix-xogħol ġdid li aħna nagħmlu nagħmluh bl-aktar mod effettiv u professjonali. Nafu li sinerġiji bejn il-politika monetarja u ta' supervizjoni diġa teżisti bħalissa u apparti minnek il-Bank Ċentrali Ewropew ħajibqa' jirrispetta l-prinċipju ta' separazzjoni bejn politika monetarja u supervizjoni bankarja hekk kif huwa previst fil-regolament tal-SSM. Jekk aħna nifirdu dawn il-kompetenzi b'dan il-mod, dan jista' jiżgura li l-Bank Ċentrali Ewropew ħajkompli iżomm mal-mandat ewlieni tiegħu ħalli aħna nżommu l-istabilità ta' prezzijiet u f'indipendenza sħiħa hekk kif jgħid it-trattat il-firda effettiva tal-politika monetarja u supervizjoni bankarja ħajkun implementati kemm fuq il-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet kif ukoll fuq il-livell tal-istaff tekniku ħajkolna bord ta' supervizjoni separat li ħajinħoloq sabiex aħna infaslu id deċizjoni tumbat n-implementawu. Aperti minn hekk aħna nafu li diskussjonijiet tal-Kunsill ta' tmexxija dwar kwistjonijiet ta' supervizjoni ħajkunu mifruda b'mod strett mid deċiżjonijiet li ħajtieħdu fuq il-politika monetarja, din il-firda f'dan iż-żewġ xogħlijiet fil-fatt li għandna nagħmlu aħna ħajkunu fil-fatt murijin li aħna qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol differenti ħabel ħajkun żewġ laqad differenti. Issa nixtieq nitkellem fuq eh, l-aħħar punt li huwa l-parteċipazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fit-Trojka. Fis-sena 2010 aħna konna mitluba mill-Kunsil sabiex niprovdu l-esperjenza teknika tagħna sabiex infasslu u nikkontrollaw il-programmi ta' għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u tal-IMF. Sadattant il-Bank Ċentrali Ewropew inata numru ta' xogħlijiet oħrajn irid jagħmel min-naħa ta' trattat tal-ISM u anka l-leġiżlazzjoni sekundarja tal-Unjoni Ewropea. Aħna ħanibqgħu naħnu flimkien mal-Kummissjoni sabiex nagħtu l-informazzjoni li aħna nistgħu nagħtu u ngħinu b'mod tekniku mill-esperjenza li aħna ġbarna u kif għamilna fil-passat aħna komplu nkunu għad dispożizzjoni tal-istituzzjonijiet biex nagħtu l-opinjoni tagħna fuq il eh, dawn il-programmi. Iżda nixtieq nfakkarkom li huwa l-Eurogroup li jiddeċiedi jekk l-assistenza finanzjarja għandix tingħata jew le. Nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u issa nistenna bil-ħerqa li nisma' l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak ukoll għal eh, fat li jinti verament kont trasparenti l-iktar u iktar fuq il sujġet ta' trojka xija u suġġett li ħassibna u mish xaħġa li aħna u nistaw nikzbuħa mod publiku bħala jemef ġifiri għalek ehm, tajjeb li jinti kellimna kif kellimtna. Nistaw nkomplu mal-ewwel naqbdu għal mistoqsijis Jean-Paul Gozes għall-IPP. Grazzi ħafna, Sinjura President. Anki nista' jiena nsaqsik mistoqsija eh, li hija fatwali ta' żminijietna dwar il-konsekwenzi eh, il-fatt li reġaġġiet eh, eletta mill-ġdid is-Sinjura Merkel x'se jiġri issa imma naħseb hija ftit prematura naraw xi gvern se tlaqqa Ejja nitkellmu fuq ir-rowl ta' supervizjoni. Aħna il-Parlament apprezzajna li anki fuq il-livell istituzzjonali sibna l-ftejn bejnietna, u għed trasparenti, anki jekk xorta rispettajna regoli ta' konfidenzjalità. Imma issa rridu se nidħlu fil-fażi iktar komplikati ċifiri l-implementazzjoni tul fis-seħ. E, Tajjeb li qed nipreparaw single logbook għal din il kemm għal sibi u anke supervizjoni tal-Banek fl-Ewropa, hemm il kunsil ta' Sorveljanza, inti wkoll fakkartna dwar il-fatt li konna em, supervizjoni stretta bejn is-supervizuri u anki l-Bank Ċentrali u xtaqt inkun naf kif se jidħlu fis-seħ flima żmien u blima skadenzi għax iktar ma jitlu fis ma malaj din l-Unjoni Bankarja tal-Ewropa iktar tista' taħdem kif suppost. Grazzi ħafna. Thank you. Um, Grazzi. Mela, niħu il-mistoqsija tijak millat kif nifmu ġifiri fiex aħna edin fix xol ta' preparazzjoni lejn l-SSM. Nejdlek li aħna pjuttost sodisfatti għal progress li aħna nexinna niksbu ċifri kemm aħna lesti aħna tal-ICB biex nibdow verament ix-xogħol skont regolament tal-SSM. Il-preparamenti interni tagħna għaddejjin ġmielhom u l-progress sal-lum sar permezz ta' din il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-ICB u l-Supervizuri Nazzjonali. Aħna ħloqna strutturi speċifiċi Mm, għall-SSM għanna l-high level group, il-supervizjoni ta' task force, numra ta' work streams ġifrej nsibu fihom l-esperti mill-autorità nazzjonali u l-ICB ovvjament aħna għedin nikordinaw ix-xogħol ta' preparamenti ta' preparazzjoni biex naffiċilitaw din il-fazi, 78 persuna ġew sekondati mill-autorità supervizjoni nazzjonali u jaħdmu magħna. Hemm erba' oqsma prinċipali fejn nistgħu naraw dan il-progress il ħanejdilkom li huma dawn l-erba' kikom il-lista taħħom u forsi nistaw għan nidħlu fid-dettall. L-ewwel net l-iżvilupp tal-manwal ta', su ta supervizjoni un mbagħad għandna ir-reporting tielet punt l-iżvilupp tar-regolament għafqas tal-SSM u raba huwa x-xogħol ta' preparazzjoni dwar il-valutazzjoni anki tal-balance sheet ta' kull bank xi 130 li ikopru 85% tal-assi bankarji fl-Ewropa. Dan kollha ġew ġifiri evaluati risk assessment balance sheet u test ta' stress test u xi indikazzjoni tal-iskadenzi dan l-aħħar xhur rajna progress u dan kien dovut għax-xogħol bisħieħ tal-ICB u anki il-National Supervisors. Aħna irridu naraw li l-SSM tiġi maħluqa fl-iskadenza skont regolament regolament firi s-sena, minn mindu jkunem, wara li jkunem l-approvazzjoni tal-regoli tal-liġi. U aħna senatu rapport l-Parlament Ewropew dwar il-progress li nkunu wasalna fih, b'rapport ta' kull tliet xhur li jiena taw kol il-Kunsill Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni. Grazzi. Għandi nota minn Rodolfo li fil-plenarja xaktarx fil plenarja ta' Diċembru ħan votaw għal ħatra tal-President u l-Viċi President tal-SSM ċifri parlament qed jipjana b'dan il-mod. Issa, Signora Ferrera, għal-essendi, grazzi ħafna. Sur Draghi. Huwa verament għassu pjaċiranina li nerġaw nil Awk maħna, narawk li jiet il-taqa maħna, kifet li ek qabel nishtiq nir-ringrazzja l-Bank Ċentrali Ewropew għax-xogħol li wettaqa biex isalva l euro permezz tal-programm OMT. Imma il-Bank Ċentral Ewropa huwa wkoll parti mit-Trojka u dan huwa mudell perikoluxa xal-Portugal, per eżempju, il-Portugal li segwa. Ir-rakkomandazzjonijiet kollha imma xorta kellna riċessjoni li kienet em, eh, darbtejn iktar mill-li kien previst naqsinna proporzjon kbir tal-GDP. Id-dejn sovran għadu mana brata ta' iktar minn 7%. Hemm ċertu sinjali ta' rkupru imma l-affarijiet verament għadhom eh, għaddin pass eh, pass mhux maġġel xejn. Għalhekk wara li rajna l-OMTs, kif tindirizza ruħek inti l pajjiż pal Portugal, xtejdilna. Issa, ir-rwol tal-Bank Ċentrali bħala l-unika supervizux. Fuq dan nixtieq insaqsik kiena żewġ mistoqsijiet. L-ewwel meta u kif se tibdew taħdmu u meta taraw l-asset quality review Kif se taslu għal dan jekk ma jkollkomx mekkanizmu ta' rezoluzzjoni qabel? Qabel xejn. Umbagħad il-Single Resolution Fund, jiena tiegħu ir-rapporter, se jkollu fondi li morru għal xi 10 jew 14-il sena. Ekk ma jkunx hemm backstop, ġifri fej jkun hemm bżonn tal-kreditu intom tkunu tistgħu tuħ. Dan il-kreditu jrid ikun disponibbli mill- minn mindu jidħol fisseħ dan il-font. Għaxin kella mandux ċans jirnexxi. Grazzi. Grazzi. On um, your question on Portugal, the... Uh... Fuq il-Portugal, aħna qed naraw l-ewwel sinjali tal-kupru. Imma mill-lat fiskali ta' taxxa dak li dejjem nejdu li il-pajizi il ma jridux jorbtu biss il-progress li għamlu fuq konsolidazzjoni fiskali. Għalek mux il-waqt li wieħed jitlob estensjoni ma li komplu fit-triq tajba. Imma il-konsolidazzjoni fiskali għanda tkun wahda li la growth friendly ġifiri inqas eh, jintużaw it-taxxi imma jkun hemm iktar eh, nifukaw iktar fuq it-kabbir. Irdu jkun hemm imma wkoll implementazzjoni tal-riforma strutturali b'xi pajjiżi li verament ridu jaraw kif eh, fis-swieq tal-prodotti, tal-kompetizzjoni oħrajn fis-suq tax-xogħol, imma r-riformi dejjem għandhom jitkomplow biex l-irkupru ikun wieħed li jkun għaddej fuq passi sodi. Għal Portugal għad baqa xisir fil-privatizzazzjoni. Għadak huwa qasam ieħor li għet irid u d-dimajnej għal dan il-pajjiż. Imma nista' ngħid li l-istorja riċenti turi anki l-iċken sinjali xorta iġibu ħafna ehm, ċaqli fissu ċaqli brutali araw ftit l-spreads malli ikunem eh, l-iċken ħjien ta' problema dawn naraw li se jkollhom moviment qawwi. Ġifri il-disciplina tas-suq hija regola li dejjem magħna u rridu ma rridux ninsowa di dak kollu li namlu. Tini punt dwar l-asset quality review kif jista' jkollna din il-reviżjoni qabel ma jkollna SRM li tkun daħlet fis-seħ aħna naħsbu li l-SRM se jidħol fis-seħ qabel nibdew il-mandat tagħna. Jiġifieri bżonn nifmu li l-iskadenza tagħna se tkun waħda stretta biex tidħol fis-seħla sena biex napprovawha. Imma f'din l-ewwel fażi irridu nużaw il-national backstops biss fl-opinjoni tiegħi biex dawn ikunu kredibli l-istress test u l-quality review, irrit ikonna national backstops li di jkunu diġa twaqfu. Aħna se namlu revizjoni tal-kwalità tagħna biex naraw li nilħqu ċertu riżultati, jekk tkun qiegħda diġà ġiet daħlet fis-saħl sarem ħaġa tajba, jekk le ovvjament se jkun um, responsabilità tal-autorità nazzjonali li jkomplu dan ix-xogħol li mhux dak li nixtiequ għax mhix sitwazzjoni l-aħjar sitwazzjoni li nixtiequ kieku. Imma meta jkun hemm il-fondi ehm, medda ta' 10 snin aħna nasbu li huwa hija medda twila wisq ta' żmien Mhix mhuwiex żmien li itina ċertu ambizzjoni. Irid ikun hemm ċertu linji ta' kreditu u mhux biss ġifiri li dawn jiġu trasferiti, dan qed nitkellmu fuq irkupru. Mod ta' kif il-fondi jerġgħu jiġu restituiti, ġifiri irridu naraw eżattament kif se nagħmlu dan. Silvi Gulaħ għall-Allisa. President nil aukmana l-aħħar parti ta' diskors tijak laqatni inti fuq it-trojka trid tirtira u jiena meta smajtek tgħid etni kwota li nagħtu anki ċertu pariri fit-trojka u inti qed koll ukoll li huwa l-Eurogroup li jiddeċidi wara kollox. Għalhekk din kwestjoni importanti il-miżuri li jittieħdu mill-Trojka min jiddeċidihom? Intom biss tagħtu l-pariri imma it-Trojka manda l-ebda bażi legali imma hija din tal-aħħar tiddeċidi u jekk jibqa' l grupp, l-Eurogrupp mbagħad responsabilità tiegħu fejn qiegħda ma' min qiegħda. Dawn huma eh, punti ta' interess ċittadini tagħna. Grazzi. With the beginning of the crisis. Meta bdiet il-kriżi, Jina nejt li kullħat kien għal u għet jaqbel li titħol fis trojka u li sibi dak iż-żmien il-pariri skont l-expertise tiegħu il-Eurogroup, il-gvernijiet, il-Kummissjoni, l-istituzzjoni l-IMF, kulħadd kellu rwol. Aħna dan ir-rwol narawh li għandu jibqa' sejjer sakemm tkun għadha l-kriżi. Ġifri fuq medda twila ta' żmien, aħna ma narawx li li sibi għandu jkun parti jibqa' jiforma parti mit-trojka. Ġifri din hija risposta l istantik Imma jiena sennejt in-nies issa min qed jiddeċiedi min qed jiddeċidi u ma jibqax biss jagħti il-pariri. Iva, trojka ma tiddeċidix u għal eurogroup li jiddeċidi għax huwa jiddeċidi l-finanzjament tal-programmi, tinsawx li dawn il-flejjes jiġu mill-kontribuzzjonijiet nazzjonali. In-ċittadini li jħallsu it-taxxi għalhekk huwa l-Eurogroup li huwa l-entità politika li fl-aħħar mill-aħħar deċidi kif jintnef fuq il-flus tal-programmi. It-trojka għall inqasalina għandar għandha rwol iktar ta' entità li ta' il-pariri. U l-Eurogroup jaċċetta jew ma jaċċettax il-pariri li natawla. Silvi, għandek iċ-ċans ma nafx kemm għandek tfal, sur President, imma meta nitkellem ma' tfal, jajdu li li ma jafux minn eh, min qed jiddeċidi fl-aħħar mill-aħħar, grazzi tal-li qed li inti l-Ewropa tara bħala grupp ta' tfal. Mela, għal komment ta' qabel tiegħi għal l-ICR. Derkjan Epping. Grazzi ħafna, Signor President. Il-Federal Reserve deċida li ma jnaqqas is-salarji imma jmur għal jara li kunem iktar progress ekonomiku. Il-quantitative easing fl-2011 imbeda l-programm LTRO u ta' triljun ta' euro f'emerġenza għal Banek Ewropej brati baxxi ta' imax u anki b'normi ta' collateral li ma tantx kienu ta' stoffa. Il-contact group tal-money market reġa eh, talab biex ikun hemm reviżjoni tal-self LTRO. Il-Korriera della Sera għal dan l-aħħar li issibi e issa lest li jgħatismin tal-qudim il-likwidita u joħroġ program ta' long-term loans ta' self fuq medda twila ta' żmien. Anki e, l-istqarija tal-sur li Carmens ċtejdinna fuqom, x'ċirkostanzi se jinħarġu e, dan is-self? Jiena ma nafx li vera li tridu tispiċċaw bihom dan it-tip ta' self, grazzi. Iva, l-impressjoni għandek int middix sejjer żbaljat. Ħanedikom xaċa fuq l-LTRO. Il-voluntary repayments f'dan it-tlet snin sa l-10 ta' settembru kienu ta' 331 biljun ta' euro ġifiri 65% tal- tal-ammont kollu. Dan huwa sinjal pozittiv qed juri li l-banek ċerti għali mhux qed jiddependu mill icb għal-finanzjament tagħhom. Ġifri qed isibu finanzjament mid-depożiti jew mis-swieq jew inkella hekk jibdlu il-credit lines bejniethom. Imma l iswieq qed jaraw din l-excess liquidity u jistaw jizidu il-rati fuq medda qasira ta' żmien. Il-regoli tagħna ivarjaw meta nqablu mal-Ġappu mar-Renju Unitu mal-Amerika. Imma aħna lesti nużaw kull tip ta' strument anki LTRO ieħor biex inżommu is-swieq tal-flus fuq medda qasira ta' żmien biex inrażnu kol l-inflazzjoni fuq medda mbagħad medja ta' żmien. Grazzi. Come back? No, no, okay. Uh, in that case we can move on to the Greens. Uh, Sven Giegold. Sven Giegold. Grazzi ħafna, President, grazzi tal-li nil-għawk maħna, għandi xie zoċ mistoqsijiet dwar lista ta' implementazzjoni tal-SRM. l għennet net, skont ir-regolament naraw li hemm separazzjoni stretta bejn il-politika ta', ta prezzijiet, ta' stabilità ta' prezzijiet u anki ta' supervizjoni u inti dejjem ħambat u qed dan. Issa minn is-supervisory body eh, laqa tagħhom bdew fl cb Bekk inkunu nistaw nkunu ċerti li hemm separazzjoni anki fit teħid ta' deċiżjonijiet jew inkella inti se tistenna li jiġu maħtura il-President u l-Viċi President. Se jkun hemm ukoll karriri separati fl-ICB biex in-nies minnaħa ta' supervizjoni u l-oħrajn tal-ICB naħa monetarja ġifiri ikunu jistaw jamlu progress fil-karriera b'mod separatament Il-balance sheet test u l-asset balances fuq dan tista' tikkonferma jekk il-government bonds u xinti jom l-importanza li xir ilon f'dan l-eżerċizzju. U tistaw kolletina xo komment dwar jekk li sibi u xse jizgura li eh, mill-evaluazzjoni fuq livell nazjonali mux se jisiru biss mill supervizuris nazjonali imma la jkun hemm magħhom l-esperti internazzjonali biex kun hemm ċertu kontroll mhux biss fuq livell tal-ICB imma anki biex ma jkunx hemm konflitt interess meta jkun hemm l-formulazzjoni tal-balance sheet. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi ħafna mela ħanerġa' eh, ngħid illi il-prinċipju ta' separazzjoni huwa eh, infurzat bisħieħ u l-esperienza tagħna si bi imma anka l-Banek Ċentrali illi għandhom ukoll kompetenza supervizorja għandhom dawn għandhom esperjenza kbira illi iż-żewġ funzjonijiet jistgħu jseħħu mingħajr ma wieħed jirfes għajn ieħor. Waħda mill-mistoqsijiet tiegħek kienet u jiena nista' nikkonferma illi l-asset quality review u il- u l-kwalità tal-balance sheet ħassir mill-ECB mill-supervizuri nazzjonali u anka minn supervizuri li huma parti terza, ġifiri, kollaborazzjoni minn ehm, supervizuri ta' stati membri oħra u anka mis-settur privat li huwa independenti u li huma konsulenti. Dan huwa rekwiżita l-istati membri kollha jistaqsi l-membru parlamentari iva. Iġifieri, ħajkun hemm serje ta' konsulenti u anka serje ta' tenders fejn il-konsulenti jiġu eh, imqabda biex jamlu dan ixo. anka għedin nejdu aħna li fl-ICB ikonna dawn il-konsulenti privati li jistaw eh, jistaw jintalbu l-assistenza il eh, asset quality review u anka tal-balance sheet u mawte bissek ikunu kredibli u għalek għanna namlu mill-aħjar li nista' anzi namlu dak kollu neċessarju. Inkella ikun eżerċizzju inutli, anzi kontraproduttiv. U għalek waħda mir-riżultati li aħna qegħdin nistennew minn dawn eh, it tests mill-asset quality review, mill-risk assessment u mill-balance eh, eh, sheet huwa illi nneħħu dan iċ-ċpar illi hemm palissa fuq il-karti tal-bilanċ fuq il-balance sheets tal-banek fl-Ewropa. Saċertu punt qed nagħmlu żejjed imma l-aħjar mod li wieħed jirrispondi mhux huwa mhux li ngħidu li qed nagħmlu wis imma li nixħtu d-dawl fuq dak li qegħdin nagħmlu. U eh, aħna nixtiequ li jisiru dawn it-testijiet, aħna nħossu li riżultat huwa importanti daqs il-proċess innifsu. Għax biex nilħu dan il-an iġifiri illi niċċaraw din il-kustjoni irridu inkunu trasparenti kompletament f'dan il-proċess u rridu nassikuraw il l-konflitt tal-interess jiġi trattat f'kull stadju tal-proċess. U dan huwa il-mod ta' kif l-ICB juża dawn l-affarijiet manka l-NCB ġifiri il-Supervizuri Nazzjonali jiena semmejt relazzjoni tajba ħafna li hemm bejn it-tnejn u għalek eh, aħna għadin eh, nemlu li ħajkun hemm progress. Inti staqsejtek eh, u hemm stressed fuq il-bonds. Il-grupp tal livello li sissa du ma trattaġin il-kussjoni partikolari tal-bonds tal-gvern, imma aħna rridu nkunu kredibli Il-grupp ta' livelloli illi huwa eh, huwa il-bord ta' supervizuri ex ante ħaj jiddiskuti dan u anka jagħmel komunikazzjoni. Aħna qegħdin naħsbu li sa nofs Ottubru tard ħajkun hemm eh, ġifieri dan il-rapport eh, dan ir-riżultat dwar il-korp ta' supervizuri, mux il-Bank Ċentrali li għamel dan, huma l-istati membri li jaktarom daw, huma iridu jaħtru il-bord ta' supervizuri. E, e, dan għadu manħatarx il-membri e, parlamentari saqsa l-kellimi uh, meta ħajkunem hemm il-laqa qed jerġa' jistaqsi jekk ma jkunx hemm laqat, allura mhux se jkun hemm kontroll demokratiku jgħid il-membru parlamentari. Risposta iva hemm eh, kontroll demokratiku x'għandna nirrapportaw dejjem lill grupp ta' livell oli huwa fidejn istati membru li jaħtar il-membri tal-board mhux fidejn il-Bank Ċentrali Ewropew, aħna qegħdin fidejhom f'dan il-lat, sa dan it-tant aħna ħanimxu b'veloċità u ħanimxu tajjeb, ma jistax ikun li aħna neħlu eh, minħabba eh, Eh, dawn il-passi istituzzjonali li jridu jisiru, dawn ridu jisiru dawn il-passi, deċiżjonijiet ridu jittieħdu maħna fl-istess ħin ridu nimxu il-qoddim. Mela kulħadd qed jagħmel mistoqsijiet interessanti. Jekk eh, ikun hemm bżonn anka nsejħu l-Eurogroup, eh, Nikos Xuntes issa għal Gwe. Mela. X'inhu rwol eżattament tal-ECB fil-Trojka? Din tiġa semmejċa xi ħaġa inti dwara dan l-aħħar il-Ministru tal-Ekonomija Grik qal illi il-dejn tal-Greċja issa laħaq 180 fil-mija tal-GDP. Din id-dikjarazzjoni titfa lura din ir-responsabilta illi eh, tat eh, eh, trojka, per eżempju trojka ma semmiċ dan l-ammont, semmit 160 fil-mija. ħaġa oħra marbuta ma trojka? It-trojka għamlet ukoll dikjerazzjonijiet illi ħarġu ċifri oħra fihom it-trojka u e, li sibiju aparti mit-trojka. Issa qed tagħmel valutazzjoni tal program ta' salvataġġ tal-Greċja biex tara xemni esfi, jina ħin għalhekk nistaqsi. Jekk xi tfisser li terz minna ħatta li sibi jaħseb li e, e, il-dejn tal-Greċa huwa sostenibli xitaj dwar il-rata, il-lisibi fuq xiex titkellem fuq il-restituzzjoni tal-dejn għandek xi xenarju differenti?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 Mela, bażikament il-mistoqsija dwar jekk eh, il-Greċja għandix bżonn it-tielet programm. Naħseb dan huwa prematur li wieħed jistaqsi għax it-tieni programm ta' ġustament iwassal sal-aħħar tal-2014 min naħa tal-Ewropa u l-programm tal-IMF ħajkompli sal-2000 sal-bidu sal-2016 fl-opinjoni tagħna huwa kmini wis biex nibdew minn issa niddiskutu xi fora oħra jew xi estensjoni tal-programmi attwali u din it-tip ta' deċiżjoni ħat iddependi wkoll fuq l-aċċess tas-suq tal-Greċja sal aħħar ta' sena d-dieħla li xi ħaġa li ma nistgħux nagħmlu previżjoni tagħha minn issa. Fuq ir-rol tal-ICB fit-Trojka jiena tiġa kommentaj dwar dan aħna responsabli tal-politika eh, monetarja u għalek tajjeb li aħna parti mit-trojka fi żmien ta' kriżi, aħna ma nagħtux eh, flus, finanzi fil-programmi tal-finanzjar, imma natu appoġġ ta' likwidità lil banek fil-Greċja bħala bank bħala ECB u anka f'pajjiżi oħra li kellhom bżonn. Għanna inċentiva u għanna interess li nkunu parti mit-trojka għax b'dan il-mod nistaw li kontribwixxu anka permezz għall esperti tagħna għad dizinu l-monitoraġġ tal-programm, imma dan huwa marbut mal-perjodu tal-kriżi Ma tantx għandi aktar xi ngħid dwar eh, dak li tiġa għadni kemat. Mela, malar malar membru parlamentari ieħor jiġi staqsi mistoqsija. topio. Mela jiena ħanerġa' ndura l-ewwel mistoqsija li għamilt. Xejn ma tli fuqha. X'inhi relazzjoni ta' l-ICB u l-Fond Monetarju Internazzjonali, l-IMF. L-IMF qed jgħid illi id-dejn grik mhux sostenibbli u qed jagħmel proposti intom. X'taħsbu dwar dan? Huwa sostenibbli il- illi wieħed illi dan qed jaqbeż il-180 fil-mija tal-GDP inti tħossa li huwa sostenibbli f'dan f'din ir-rata. Ma nix qegħdin Aħna għedin għedin maħna qed naraw li dan huwa dejn huwa sostenibbli mhux qed inħossu illi għandu jinbidel. Don't think you're going to get anything further on that. Ma naħsibx illi għaw xaħat e, ma nafx jina, qed e, tgħid li dan huwa sostenibbli inti l-180%. Għalli fti il-kellim li jmiss. Grazzi, Signor President. E, nixtieq nitkellem dwar nixtieq nistaqsi mistaqsi dwar il-politika fuq meta ta' żmien twil fil-pajjiżi tal-Tramuntana l-rata tal-interess ila baxxa. Inti semmejt illi illi importanti li jkun hemm ukoll eh, eh, deċiżjonijiet fuq il-medda tal-żmien twil fir rigward tal-rati tal-interess Jekk hemm xi suspett li rati ħajtilgħu tal-interess, issu ikun nervos. Jiena qed imħasseb ukoll ir-rata tal-interess ta' bħalissa hija xi ħaġa normali il-swieqa hekk qed jistennew meta nistaw nibdow nollu ir-rata tal-interess huwa maħsub għal snin li ġejjin jina nkwitat ukoll il rata tal-interess preżenti qed tinkoraġixxi um, il-manipolazzjoni u anka dejn minn ġewwa għalkemm anzi jiżida fid-dejn għalkemm aħna politikament ovvjament nixtiequ illi nevitaw li jkun hemm dejn żejjed. The uh, current for guidance il-gwida li għanna palissa għedin nejdu fija li rata tal-interess għanda tibqa kifini jew iktar baxxa għal periodu ta' żmien tissa jew ta' żmien li ġej. U din hija eh, mibbażata fuq ir-rata tal-inflazzjoni fuq meta ta' żmien medju. L-inflazzjoni niżlet fiż-żona tal-euro minn 1.6 għal 1.3 fil-mija. U huwa mistenni li din tibqa taħt 2 fil-mija meta tkun liktar baxxa ġifiri e, għal periodu estis e, ta' żmien minħabba id-ġufija tal-ekonomija u l-qat oli. Dan din hija l-evalwazzjoni fuq meta ta' żmien medju il aħna l mandatana tagħna huwa l l-istabilta ta' prezz fiż-żewġ direzzjonijiet kemm l-isfel kemm il-fuq U għalek aħna tajna din il-gwida għal-ġejjini, aħna għalek għedin il-sennow illi rata tal-interess jibqa kifini prezent jew inkella li tinżel fuq eh, eh, periodu ta' żmien eh, estis. Fl-istess waqt l-aspettativi u mankrazi fis-sens illi dan huwa il-xenarju ekonomiku illi għanna dimna palissa għal periodu estis ta' żmien Huwa veru wkoll illi u probabbli dan huwa wara eh, l-mistoqsija tiegħek li rata tal-interess baxxa għal żmien twil tfisser li hemm riskju u dan nafuħ aħna u rajnieh dan ir-riskju anka fil-passat. Aħna sensittivi għal riski li jista' jkun hemm l-istabilità finanzjarja u li huma ħerġin minħabba din ir-rata ta' interess baxxa. U kiku aħna inħarsu lej daw biss, rridu nużaw allura eh, strumenti makroprudenzjali. Dan huwa l-qafas li għanna. Sissa aħna qegħdin naraw evidenza limitata illi eh, dan huwa il-każ li tkellimt dwaru int imnalla semmej dawn l-istrumenti ta' makropotenzjali u nispera li jkunem mistoqsi toħra fuq dana u xaħat li jixi jirġa jitkellem għal PPE Bernan Langen jider ferħan illum. Iva, grazzi, Signor President. Il-mizuri tal-Bank Ċentrali Ewropew jina dejjem appoġġajtom ħafna u anka meta l-istituzzjonijiet tal-kreditu kienu fi kriżi għal din raġuni jiena ikolli ngħid illi ħan kontradixxi il-kollega tiegħi illi jgħid li jiena dejjem nitkellem fuq il-problema ta' trojka, iżda jien naħseb li din hija problema l-importanti niddiskutuha. Jiena nixtieq ukoll nappoġġa dak li ntqal mill-kollega Gigold. Jiena naħseb illi hemm ħafna li qegħdin jitkellmu fuq l-użu tal-flus fil kontest tal-politika monetarja. Din hija kwistjoni importanti ħafna u jekk aħna qegħdin ngħidu wkoll li jekk aħna qed inħarsu li l-politika monetarja anka il-kontrolli ta' l-autoritajt ta' kontroll għandhom bżon li jkunu kontrollati u permezz tal-gvernijiet u nkella permezz tal-parlamenti. U għan rridu diskutu eżattament min ħajamil dan il-kontroll. U jekk ikun hemm problema diġà fil-istabilment tas-sistema rridu naraw kif ħanoħorġu minna. Kien hemm il-President ukoll fil-bidu tal għalet qalet li aħna f'Novembru f'Diċembru id-deċidu ma ħajkun il-President ma ħajkun il-Viċi President. Iżda rridu naraw min ħajkunu l-autoritajiet nazzjonali li ħajkontrollaw xejn di għalhom il-mistoqsija tiegħi. Il-mistoqsija tiegħi aħna x'ingħidu fuq dan il-fond ta' żvilupp li fil-fat aħna beħzi ma nistabilixxu s-sena 2015. Aħna xanejdu eh, lil u sabiex aħna nużaw dan il- periodu li jewa qoddimna sa sena 2015 ma taħsbux li fil fat ħajkunem daċxin ta' bidla perikoluża ta' potera u hekk li tista' twassal l tilfa tal-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew u mistoqsijati oħra minna tiegħi dwar suġġett ieħor dwar il-politika monetarja Ewropea. Il-Fed Amerikan u l-Bank Ċentrali Ewropew jinkollu ijati prova jipprova jkun hemm rati Eh, ta' interess iktar baxxu inti stess qed illi dinija dan huwa periklu għas sistemi ta' pensjonijiet u għall affarijiet kollha li huma jikkonsistu id-dimensjoni Ewropew għall-Bank Ċentrali Ewropew. Eh, fil-fatt ħajaċċetta dan kollu kif inhu jew inkella skont id-diskussjonijiet li aħna ħajkonna ħajkonna politika iktar li orjentata fuq ir-rati tal-interess. Grazzi. Thank you. Grazie ħafna. Kifu jkun tajjeb illi ikonna dan il-fond ta' rezoluzzjoni li ikun eh, imwaqqaf li jkun komplet, mux faxar eh, snin ma forizzon taktar qasir. Jina naqbel miegħek illi illi eh, li sibi mandu jkollu xaqsam xejn ma dan il-font. ma nafx li jekk din daħliċ f'moħħ xi ħadd, il-Bank Ċentrali Ewropew ma ndux ikollu u mhux se jkollu xejn x'aqsam ma' dan il-fond. Huwa veru wkoll li fil-perjodu ta' żmien illi il-fond ma fiex biżejjed fondi għandu jkun hemm il-possibilità li dan il-fond jisselle flus minn xi sors ieħor u uh, hemm uh, varjetà ta' possibiltajiet miftuħa u naħseb uh, li riflezzjoni li għandi nagħmel hija li għadu kmini. Aw min issuġġerixxa li l-ISM għandu iżid il-linja tal-kreditu għal dan il-fond ta' rezoluzzjoni, ma ma naħsibx li bit-trattati ta' bħalissa dan huwa possibbli, imma l-problema eh, teżisti u tittiġi indirizzata Dwar it-tieni punt tiegħek dwar eh, il-membri tal-bord ta' supervizjoni nista' nirrepeti mhux fidejn li sibi illi jappunta li jaħtar il-membri din hija fidejn l-istati membri. Meta jaħtruhom il-membri tal-bord u mbagħad dawn ikunu jieħu fil-laqat eh, għall laqat u dawn il-laqat ikunu jistgħu jibdow dwar il-lati ta' interess iktar baxxi Jiena napprezza il-tħassib eh, u l-interess illi eh, iġibu dawn ir-rati ta' interess baxxi mhux biss stabilità finanzjarja imma anka għal assikurazzjoni tal-ħajja, għal assikurazzjoni nifisa, għal pensjonijiet u fuq livell aktar ġenerali għal min ifaddal il-flus Eh, min ifaddal edin jaraw il-flus li kolla minn fadlin penalizzati minn din ir-rata ta' interess baxxa għal żmien twil li eh, għandna hawnhekk hija politika monetarja għal żona euro kollha. U din hija waħda mir-risposti. Tieni ħaġa jiena nsejħilkom biex lejn lejl imġiba ta' rata tal-interess, specialment fil-Germania, f'dawn l-aħħar tliet xhur, erba' xhur, dawn telaw għal kemm ir-rata ta' interess tagħna baqgħet l-istess, u r-raġuni għal dan hija illi li r-rati tal-interess fuq il-bonds tal-gvern fil-Germania huma baxxi ilhom baxxi għal żmien twil u dan b'mod artifiċjali għax il-Ġermanja kienet is-safe haven għal flussi tal-kapitali mill-Ewropa. Issa bil-fiduċja li qed tiżdied il-flussi eh, ma domx l-istess ma kienu fil-passat. U għetna raw li hemm moviment internazjonali ah, ah, oħra illi għandhom dan l-effett tajjeb li jżidu l-rata tal-interess fuq il-bonds tal-gvern fil-Ġermanja aħna jkonna diskussjonijiet uh, per, periodiċi anka mal-kollegi tagħna mm, fil-kumplament tad-dinja u dawn id-diskussjonijiet però ma jaslux sa livell ta' koordinazzjoni ikunu biskambju ta' informazzjoni u diskussjoni u fir-rigwar ta' kustjonijiet marbuta mal-din stabilta' finanzjarja. Grazzi ħafna għal PPE il-kellim li miss uh, Pi Zalba. Grazie ħafna, eh, President, merba eh, li l-ekaw naqblu il-kol illi hemm sinjali pozittivi ta' irkupru. kupru anka il-kollega tagħna l-Onorevoli Ferrera eh, għalita qalet li qed tara dan fil-Portugal jina naqbel ma dak li inti qed il-ġimgħa l-oħra li l-Unjoni Bankarja ħadd permetti li jissir dan il-kupru ekonomiku malajr ma rridu nkunu nafu u kol f f'moħħna li dan ħajsir fuq medda ta' żmien medju. Fuq medda ta' żmien qasir il-kreditu ħal tibqa' problema, speċjalment għal eh, kumpaniji żaru medji. Jiena u kol imħasseb bħalma għallon Rivali Langen fuq il-rati ta' interess baxxi imma anka għal raġuni oħra ma naħsibx ħajkollhom effett reali fuq l-ekonomija ta' ħafna pajjiżi. F'pajjiżi il-kreditu għal SMEs hija problema. Għal 25% tal-SMEs l-aċċess għal kreditu qed ikompli ikun l-iktar problema kbira ma jfissirx illi għal ħadd ieħor mhuwiex problema min isib l-finanzjar Et eh, eh, jirna xilu jagħmel dan imma bi ħames darbit aktar milli eh, suppost. Inti et illi li sibi illi lesta li iżid il-likwidità. il likwidita il likwidità kiku dan ħajsir fil-konkret, kif se tiggarantixxu li din il-likwidità tasal fil-ekonomija reali? U ma tispiċċax biex uh, eh, jiġi akkwistat id-dejn pubbliku. Kif se tiggarantixxi illi jekk ikun hemm aktar likwidità mixħuta fis-suq, kif se tiggarantixxi illi din ħatasal fil-ekonomija reali? Let me first agree with you that uh, Nibda billi naqbel miegħek illi uh, l-SMEs huma l sinsla tal-ekonomija tagħna, speċjalment f'dawn il-pajjiżi illi huma fetwati mill-kriżi. U naqbel miegħek ukoll li matul din il-kriżi l-ostakli tal-iffinanzjara l-SMEs diedu. Dawn l-ostakoli seħħu minħabba il-situazzjoni ħażina eh, fil-pajis. ħafna l-SMEs huma tiġaqdin eh, jaħdmu b'ħafna dejn, imma hemm kien hemm fatturi oħra illi eh, jinfluenzaw l-affarijiet u Fos dawn ir-rata tar-ritorn tas-self li ġiet aġġustata għar-riskju f'ħafna mill-pajjiżi li kienu taħt stress. Din ma kienieċ olja biżejjed biżejet għal banek biex dawn nipperswadu għom li selfu l sms u kifet inti e, minn flok jifinanzjaw l-ekonomija reali jixtru il-bonds e, komuni tal-gvern. Imma raġuni oħra li aħna nħossu li hija hemm barra din tal-ġufija tal-balance sheet hemm ukoll in-nuqqas domanda saret servej tal-SMEs u l-credit flows tagħhom aħna namlu żewġ tipi ta' servejs, dik ta' self tal-bank li tistaqsi lil banek għalfejn mhux qed iselfu flus. Umbagħad namlu servej oħra imma mhux aktar mhux aqsek frekwenti servej minn naħa l-oħra, jiġifieri nitolbu l-SMEs għalfejn mhux qegħdin jisselfu. L-ewwel raġuni eh, illi tawna kienet illi mandomx biżiet klijenti. It-tieni raġuni kienet nuqas ta' eh, forniment ta' kreditu mill-banek. Iġifiri raġuni l-aktar ewlenija eh, minħabba ta' nuqqas ta' kreditu eh, u flus tal-kreditu huwa din il-nuqas fuq id-domanda aħna ħadna ħafna miżuri. Jekk intom qablu l-programmi u ħafna nis eh, qablu l-programmi għal per esempio l-fondi għas-self eh, anka ma tal-Renju Unit naraw li l-komponimenti, l-elementi differenti. Eh, ħafna drabi u ma minħabba l-maturità tas-self, l żmien ta' maturità U uh, minħabba u koll istess raġuni tal-LTROs dawn ilhom fil-post mill-aħħar tal-2011. Aħna lek ekħadna numru ta' miżuri dan l-aħħar uh, iddeċidejna illi uh, naqsu ir-rakwiżiti għal securities marbuta mal um, garanzijiet permess l-assi U dan biex il-banek eh, ikunu jistaw jihdu eh, il-kreditu eh, permess għal-kollaterali meta jmorru għas-self mill-ECB u fl-ulju ta' din is-sena meta aħna diskutejna u din id-diskussjoni namluha periodikament Iddiskutejna diskutejna eh, Permanent Collateral Framework u miżuri li jistaw jgħinu li finanzjara għal SMEs. Bħal per eżempju itnaqis fil-haircuts, mbara ir-rekwiziti oħra. Għadin naħdmu xorta mal iib u mal-Komissjoni biex nistrutturaw u eh, tejbu il-suq biex nejnu aktar l smes Grazie. Thank you. Our questions are getting a bit too long. Grazzi, għed id-dumu ħafna sabiex s-saqsu il-mistoqsijiet. Ġifri, jek joġobkom zommu mal-ħin. Għanna podimata, jek joġbok. Grazzi ħafna, Signor President, jina nishtiq illi nitkellem dwar dan is-suġġett ġifiri dwar ir-rati ta' interess eh, baxxi għal kreditu jiena nixtieq eh, ukoll nitkellem dwar punt ieħor parti dak li semma s-sur Langen dwar situazzjoni fi Spanja u nixtieq nkun naf jiena vera illi fil-fat aħna qed naraw li hemm nuqqas dak likwidità f'ċertu problemi u li hemm diferġenzi kbar bejn ir-rati tal-interess fil-żona euro fista jkun li forsi fil-Ġermanja aħna naraw li konna kredit sa wieħed fil-mija iżda fil-Greċja aħna naraw illi fil-fatt dan jista' jkun li l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju ma jkollhomx dawn dan l-aċċess għal kreditu hekk hija situazzjoni sur Lange. Sur President, dawn l-aħħar ftit e, snin aħna nafu li tlieta mill-ikbar kumpaniji ta' pajjiżi riċċalqu għal pajjiż ieħor sabiex ikollhom biżejjed finanzjament u l-ġimgħa li għaddiet l-ikbar kumpanija tal-azzar ta' pajjiżna marret il-Belġu sabiex tkun tista' jkollha biżjed kreditu kreditu dinja problema, problema illi fil-fatt għandha x'taqsam mal-politika monetarja illi suppost taħdem sewwa din mhijiex biss tifoka għandix biss tifoka fuq il-problema Spanjoli jew problema Portugiża li ma miżuri intom tistgħu timplementaw ħalli bekk verament intom tkunu tistgħu tevitaw illi jkun hemm din iż-żona taż junka la inkella tintroduċu din iż-żona eh, politika monetarja fiż zona euro li tkun taħdem fuq żewġ stati. Grazzi. Well, uh, let me uh, try to, to give a, a picture of how... Mela, e permettu li natikom stampa ta' kif eh, hija żona euro, kif inu eh, maqsuma żona euro. Jina naħseb illi b'dak li nixaqsam fragmentation aħna rridu nħarsu lejha mill-perspettiva tal-fondi u mill-perspettiva tas-self. Fil-bidu tal-kriżi aħna kellna dawn it-tnejn eh, fl-istess ħin kellna l-interessi fuq ċertu fondi illi fil-fatt kellhom interessi għolin ħafna għal Eh, tal-pajizi li kienu qegħdin aħjar u kan nara interessi fil-pajjiżi li kienu problemi li kienu iktar baxxi. U jina naħseb li din il-problema irnexxinna nelbuha. U dak li aħna rajna li ġara f'dawn l-aħħar sitt xhur, ejja ngħidu sitt xhur, Aħna naħsbu li fil-fatt id-depożiti minħabba illi eh, għandhom iktar konfidenza fis-swieq il- dawn id depositi din konfidenza żdiedet fil-swiq domestiċi u aħna rajna kif zditu depositi f'kull pajjiż u aħna wkoll rajna illi nqasmu eh, dan il-coefficient ta' dispersion u rajna illi id-dispersion ta' razzat kabir bejn il-partijiet differenti ta' zona euro issa reġgħet marret lura għal livell li aħna kellna fis-sena 2007. Jiġifieri, fraħam il mill-aħħar aħna nistgħu ngħidu il-fondi permezz tal- fragmentation tad depositi issa spiċċat. Modi oħra ta' fondi meta l-banek iridu jkollhom aċċess għal dawn l-isfiq din mhijiex xi ħaġa illi spiċċat kompletament. Aħna nafu illi fil-fatt tnaqsu ċertu self waħna u nafu koll il-progress u ħafna iktar. Bil-mod waħna qegħdin naraw illi fil-fatt kien hemm zita fi dispersion u naraw li kondizjoni ċertu waħda ma differenti. U aħna nasbu li għanna raġunijiet tajbin għal dan ukoll jekk aħna nasbu li l-premju il-premium tar-riskju għas-self f'pajis li jinsaf' ċertu problemi jekk unqabluh ma' da' mal-premium ta' riskju għas-self pajjiżi li ma jistax fi problem tistgħu taraw illi hemm differenza kbira parti minn hekk il-bonds tal-gvern huma bbażati fuq rati ta' interessi differenti. Il-banek ħafna drabi apparti milli jiselfu lill-ekonomija jaqbdu jixtru il-bonds tal-gvern ikollhom inqas riskju jkollhom return mill-investiment tagħhom li jkun tajjeb, jkun tajjeb għal-menu għal dak li jkun għadin jinvestu. Iżda ħna naħsbu illi raġuni fundamentali għalfejn għanna dan il-fragmentation huwa d-domanda. Aħna qegħdin naraw illi l-politika monetarja tagħna qiegħda tinvesti fil-sistema fl-ekonomija u sistema qiegħda tirkupra ftit hekk kif l-irkupru ħajbqa' miex il qudiem aħna nistgħu naraw illi l-fragmentation ħa jonqos u ħajsir inqas ta' riskju li wieħed isellef lill-kumpaniji. Ringrazzjak. Iva fil-fat li kiku l-government bonds ma kienu muma marbuta ma l-ebda tip ta' riskju skur li aħna jista' jkollna żvilupp ieħor u nies ma jibqgħux ikunu sekka tratti għal government bonds. Is-Sinjura Luling. Grazzi ħafna, Sinjura. Il-kollegi tiegħek fid-direttorat Sur Merx li huwa wkoll mill-Lussemburgu kundetta ħafna li ju qed jagħti l-esperjenza tiegħu serv għal eh, Bank Ċentrali Ewropew anki jekk u ħafna ntoppi hemmhekk. Eh, Sur Merx għadu kemm għamel stqarrija interessanti ħafna fl-istampa dwar l-tul fis-seħħ tal-supervizjoni tal-SRM inti għettinna, konfermajtinna li dal-waqt li se titħol fis-seħ l-SRM, imma tibqa il-problema tal-backstop. Iġifiri, u għet irrit jiddeċidi kif u kome se sir, se jisir it-qassim tal-kapital li kunem bżonn u ġifiri kif se jinqasam bejn il gvernijiet differenti jekk jagħti il-każ li eh, jkun eh, hemm bank partikolari li jkollu nuqqas ta' kapital kbir. Il-problema hija kbira u xtaqt nidħol ftit fid-dettal fuqha. Meta nitkellmu fuq il-Fond ta' Riżoluzzjoni Ewropew li qed nitkellmu fuq, nixtieq li tgħid li ftit kif se xrabta hemm bejn il-backstop u anki il-fond dan il-Single Resolution Fund l-SRF. Dawn huma żewġ affarijiet differenti jew inkella qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa b'żewġ nomenklaturi. Ktib li għadu kem ħareċ eh, miktub mill-François Langle, u ktib interessanti jgħid li il-globalizzazzjoni hija edha sejra lura u juri għaliex speċjalment fi żona euro l-affarijiet sejrin allar mill-2007 dan u għalhekk jekk dan il-fenomenu huwa minnu il-fatt li qed imorru lura il-flussi tal-kapital internazzjonali fil-żona tal-euro se jkun problema minnu fih, speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-mod ta' kif tiġi amministrata il-munita unika. Grazzi. Thank you. I will answer first. Grazzi ħafna mena ħan wieġa tieni mistoqsija. Aħna ma naħsbux li l-globalizzazzjoni sejra lura u jekk aħna nħarsu lej dak li kienet jiġri bil-flussi tal-kapital mill-bidu ta' din is-sena, aħna nistgħu naraw li fil-fatt bil-kontra jiġri ġifieri l-flussi tal-kapital qegħdin ikomplu imaxxuna f'partijiet differenti tad-dinja, joħolqu kondizzjonijiet differenti, jibdlu wkoll il-rati tal-interess. Minħabba illi il-Fed Amerikan ijat u koll eh, jikomunika possibilità ta' tapering jew ma jkollniex tapering aħna naqina li l-ewwel kellna influss tal-massa għal dawn is-swieq kif ukoll Eh, influss għal zona euro. U aħna rajna li mbagħad wara il-possibilità ta' tapering kellna outflows qawwija. Ġifir il-flussi tal-kapital huma mobbli ħafna u l-globalizzazzjoni żgur li mhix sejra lura. Jew għetton tonqos. L-ewwel mistoqsija tiegħek kienet dwar l-SRM. permetti li ngħid illi il-Bank Ċentrali Ewropew kien ikkonsultat fuq il-proposta tal-SRM iktar kmini dan ix xahar u l-opinjoni uffiċjali tal-Bank Ċentrali Ewropew daqta tkun ippubblikata. Jiena nixtieq ngħidilkom illi l-SRM huwa importanti ħafna sabiex jikkomplementa dak li ħajamel l-SSM. Huwa importanti illi dak illi ħajsir minnaħa ta' supervizjoni u riżoluzzjoni jkunu mexin it-fit ħalli bekk ikollna unjoni li taħdem tajjeb. Il-Bank Ċentrali Ewropew jilqa l-proposta tal-Kummissjoni għall-SRM illi fil-fatt għanda daw il-proposti basata fuq font waħdini, autorita waħda u kontroll wieħed. U aħna naħsbu illi iva tajjeb illi nitroduċu l-SRM fl-ewwel ta' jannar 2015 Jiena wkoll nixtieq eh, ngħid illi fil fat iż-żewġ ruoli ta' analiżi ġifiri il-riżoluzzjoni tal-bank kif koll il-kontroll tal-bank huma żewġ affarijiet li jridu jsiru b'mod separat. Il-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel l-analiżi u l-evalwazzjoni iżda dak kollu illi għandu x'jaqsam ma' affarijiet oħra li tisir mill-SRM. Issa dwar ir-rol tal-Bank Ċentrali Ewropew l sarem aħna nafu illi fil-fatt aħna nafu li ikollna pożizzjoni ta' osservatur biss. Issa fuq bażi legali jiena nista' nifhem minn servizzi legali tal-Bank Ċentrali Ewropew l-artiklu 114 ta' trattat huwa bażi tajba għal regolament proposta l sarem jiena wkoll qiegħed nara illi din l-opinjoni nistaw naraw li hija l-opinjoni wkoll tal-istituzzjonijiet Ewropej ukoll. U s-servizz legali tal-Konsill ukoll għalenna li l-artiklu 114 hija bażi legali xirqa. Issa, dwar il-backstop. L-istess kelma qiegħda tintuża wkoll għal tifsiriet differenti. Dak li aħna qed nirreferu għalih bħala backstop fil-kuntest tal-SRM u għal-fatt illi il-font tal-SRM ħa dum 10 snin sabiex nikompletu l-estuħ u xieġri jekk qabel dan li jaddu dawn l-10 snin aħna jkollna bżonn nużaw dan il-font u l-possibilità illi il-fondet joffri illi fil-fatt aħna nisselfu flus minn sors ieħor. Dan huwa dak li jissejjaħ il-backstop għall SRM ġifi l possibilità l-SRM ikollu linja ta' kreditu illi jistgħu jiddependu fuq jekk ikun hemm eh, il-bżonn ġifir jekk ma jkunx hemm biżejjed flus fil-fond innifsu. Issa għanna il-Emily Turnen għal Soċessi Demokratiċi. Iva, grazzi li minnet nishtiq illi naddi komment. Komment dwar dak li inti tkellimt dwar ġifiri ma' relazzjonijiet tal bank Ċentrali oħrajn. Ġifiri intom ikolkom diskussjonijiet iżda ma tkomx struttura ta' teħid ta' deċiżjonijiet li hija eh, regolari. Naħseb illi danja parti mill-affarijiet li aħna kanna namlu suppost wara l-kriżi iżda xorta waħda ma milliex jiksna mill-li jider mem xaħġa strutturata sa fuq ir-rwol ta' supervizur il-ħaj kollu l-bank. Jiena fil-fatt nixtin saqsi dwar l-asset quality review. Is-Sir fil-fatt kien għaw ftiġ ftiġmatilu għal li din hija importanti ħafna u inti llum tkellimt fuq il-kredibilità. Iżda huwa ma wasalx għal proposti konkreti ta' kif aħna nistgħu niżguraw illi dan il-metodu jkun ta' kwalità u laqqas ma spjegalna kif aħna nistgħu nużaw blaħjar mod l-pariri tal-esperti u jiena nixtieq insaqsi kif intom tistgħu tiskuraw li ħajn implementaw miżuri ta' kwalità tajba speċjalment wara li rajna riżultati tal-ħar stress test u kif ħat tiskuraw li ħajkolkom indipendenza fost l-esperti u kif għadhom tiddefinixxu l-indipendenza wkoll bħala kunċett. U dwar il-backstops, inti qed li għandu jkun hemm backstops nazzjonali li jistgħu jkunu stabiliti. Jiena nixtieq saqsik, hija realistika pereżempju għal pajjiż bħal Spanja u għal Greċja u anke Franza illi konna dawn il-backstops? Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid hija li l-evalwazzjoni komprensiva ħad tkun ibbażata fuq metodoloġija eh, korretta din metodoloġija bħalissa hija bbażata fuq eh, fil-kuntest tal-tejjiet tal-SSM. Kif tilkom dawn il- din it-tejjija ħad tkun ukoll ibbażata fuq eh, il-konsult consultants li aħna ħajkolna u l-Bank Ċentrali Ewropew diġa niet tender li ħajwassal għal konsulenza esterna aktar b'saħħitha. U aħna rajna wkoll li dan kollu rrid ikun immexxi b'mod ċentrali. U rridu nistabilixxu dan kollu ħalli bekk niskuraw li din il-metodoloġija tista' tkun implementata b'mod konsistenti u b'mod indipendenti fost il-banek il-bannek illi fil fatt huma koperti mir il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-eżerċizzju ġifiri. L-importanza li dan aħna nagħmlu ħbod ċentrali, aħna rridu naraw li dan ikun applikat b'mod indipendenti ħalli bekk aħna naraw li dan ma jkunx eh, qed isir b'mod eh, infarrak mod differenti. U aħna qegħdin naraw ukoll li dan ħajkun approvat minn project managers u eh, il-quality assurance fil fat ħatkun tkun immexxija mal-proċess fih nifsu ħalli bekk aħna naraw illi dawn ħajkollu riżultati tajbin. Issa dwar il-backstops jiena jkolli ngħid illi rridu nqisu l-ewwel qabel kollox illi l-banek sa dan it-tant Ollew ħafna l-level ta' provisionings li huma kellhom ġifiri il-wol tal- backstops nazzjonali hemmhekk jgħat huwa realistiku anke għal pajjiżi li inti semmejt. Ringrazzjak. Okay, thank you. Um, I, I think... E- Grazzi. Emily, jina ħsibt il-Ministru Tyson kien pjuttost kategoriku, wanka meta tkellem fuq il-ġerarkija, sta forsi wieħed jista' jinterpreta mod ieħor il-tweġibit tiegħu, iżda naħseb illi jitkellem ħafna dwar dan. Issa nixtieq illi nisimgħu lil Marian Tyson f'isem li PP. Grazzi ħafna. Grazzi li lek eh, President Draghi minnaħat il-Bank Ċentrali Ewropew, jiena nixtieq li fil-fatt Nsassi xiftit mistoqsijiet, aħna irnexxina navvanzaw ħafna flimkien mal istituzzjonijiet ħadna ħafna b'deċiżjonijiet politiċi, implementajna ħafna leġislazzjoni, implementajna wkoll miżuri standard u anke dawk li ma kienux standard u verament irnexxina niskuraw illi fil-fatt aħna nevitaw kriżi oħra ekonomika fil-ġejjini li aħna fil-fatt qed impoġġu issa il-ferrovija lura fit-triq ta' fej suppost Iżda aħna fil-fatt għanna l-SRM li għadu għadna ma bis bissieħ jina nishtiq nejdilkom ukoll. Meta nibdew ir-reviżjoni tal-parità dejjem għandna xejn ta' riskju għawek u rridu nsommu f'moħħna dan il-punt li jista' jkollna ċertu problemi hawnhekk u rridu naraw eżattament kif aħna ħan iżguraw li l-ewwel aħbar negattiva li aħna ħajkonna mhix ħatwassal għal reazzjoni ta' paniku, ħatwassal għal iktar keos uh, u konfużjoni. Kif nistgħu nevitaw din? Tasbu illi fil-fatt din din nuqqas ta' konfużjoni li aħna kellna tfisser li aħna mhux ħajkonna biżejjed affarijiet pożittivi biżejjed suq li ħaj jibqa' b'saħħtu li ħad tkun xi ħaġa li aħna niddiskutu bejnietna jiena saqsejdan kollu lill-Kummissarju Barnier u qalli illi fil-fatt aħna li ikonna bizziet komunikazzjoni dwar din il-kwistjoni u li kulħadd irid ikun konxju ta' din il-ħaġa u aħna ma rridux nkunu sorpriżi jekk aħna jkollna xi aħbar negattiva iżda l-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed iħejjeruhu tajjeb għal din kollu min ħa jassumi r-responsabilità jew kellha tinkwita għal xejn. Iva, jiena naħseb illi dak li qed inkwita dwaru hija xi ħaġa illi fil-fatt tagħmel sens aħna naqblu eh, miegħek u fil-fatt nafu li rridu nippruvaw insolvu din il-problema u nħejju ruħna tajjeb mill-esperjenza li aħna kellna fil-passat aħna nafu illi din eh, diġà tefatna fuq il- il-pożizzjoni tad-difiża, aħna nafu li ħafna mill-banek sidu il-provisionings tellaw ħafna, nixilhom jiġbru ħafna kapital, ġifieri is-sitwazzjoni ġenerali kolli ngħid li hemm ħafna iktar konfidenza fil-banek milli aħna rajna l-aħħar darba li għamilna dawn is-stress test. Iżda, l-analiżi tagħna ħad tkun pjuttost komprensiva minħabba li aħna għandna bżonn ta' overview ċara għall-entitajiet kollha li aħna fil-fatt ħanamlu eh, supervizjoni fuqhom. Jiena naħseb li għadu kmini ħafna sabiex nippruvaw ngħidu li ma tip ta' ċifra tista' toħroġ minn dan kollu. Għad raġuni jiena naħseb nista' ngħid li nemmen illi din l-analiżi tista' twassal għal żieda fit trasparenza u tista' żid iktar il- il-fiduċja fis-sistema. Sakemm aħna nkunu nistgħu nżommu dawn il-flussi għalhekk aħna konnat ninsistu fuq il-backstops nazzjonali, dawn huma importanti ħafna ħalli aħna niżguraw li kull li l-asset quality review, l-stress test sikunu kredibbli jekk ma jkollniex backstops fuq il-livell nazzjonali. Il-pjata d-dinja ħadd jgħid ara dawn iċ-ċifri qabdu eh, u ħarġu hekk minħabba illi dawnu bbażati fuq il fat li qegħdin jibżgħu li joħorġu ċifri għar mill-juma minħabba li m'hemmx backstops nazzjonali għalhekk hemm bżonnhom ħafna daw il-backstops ħalli dan l-eżerċizzju li qed nagħmlu jkun kredibbli, ġifieri aħna dak li qed nipprova nagħmlu, nippruvaw nkunu trasparenti kemm jista' jkun, stratti fl-istess ħin, nżommu eh, eh, neżerċitaw dawn il-miżuri b'mod eh, uniformi u konsistenti sa fl istessin nkunu dejjem lesti li n-intervjeni ikun hemm bżonn. Grazie, ħafna issa għandna sur Trimosa. Grazzi ħafna, Sr. President, Sur Draghi, u nofsar tajjeb, l-għur nirret mistoqsijiet ħan nistaqsik l-ewwel fuq l-Unjoni Bankarja. Suppost l-Unjoni Bankarja għandha tagħmel supervizjoni ta' ċertu banek u naħseb illi għalija bħala MP Katalan hija ħaġa tajba li l-banek Spanjoli kollha ħajkunu taħt supervizjoni, però jiena nixtieq insaqsik min għandu iħallas għall iżbalji tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ħaġa oħra nix insassi dwar supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena naħseb li m'hemmx kredibilità tal-supervizjoni eh, jekk ma jkunx hemm xi tip ta' problemi jew falliment. Jiena naħseb illi l-kredibilità turi li ċertu banek iridu jfallu fil-fatt. Iridu jikrollaw u aħna nafu wkoll li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu s li waqaf fil-fatt li l-banek ħa ħajfallu hemm ċertu banek f'ċertu stati membri li huma dikjarati too big to fail, ġifiri huma kbar ħafna u ma jistawx fil-fatt ifallu. Jena nixtieq nkun naf min għandu din is-setta biex jiddeċidi minn liema banek bħal dawk tal-Landesbanken fil-Ġermanja li għandhom ifallu ma nafx jiena min għandu jħallas jekk il-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel żball, iżda t-tieni punt li inti semmejt naħseb li huwa punt importanti ħafna. Aħna qedna mill-bidunet li meta naslu għall-evalwazzjoni tal-viabilità ta' ċertu istituzzjoni finanzjarja, l-mod ta' kif aħna nistgħu nieħdu ssiba din istituzzjoni, dan huma żewġ affarijiet differenti żewġ biċċiet xogħol differenti u għandna nagħmluhom eh, f'istituzzjonijiet differenti. Ġifieri, il-Bank Ċentrali Ewropew ħajjejt lill-SRM illi istituzzjoni partikolari m'għadix viabli mbagħad ikun fidejn l-SRM kif jagħmel l-FDIC fl-Istati Uniti illi ġifiri l-essarim d-deċidi xħan għamlu b'din istituzzjoni jekk kuxħa naqdu għamma kux kuxħa eh, naraw li jisir dissolving tal-istituzzjoni finanzjarja ġifiri, hemm ħafna possibiltajiet. Possibiltajiet li jistaw u ukoll il-budgets nazzjonali jinfluenzaw ukoll il-mod ta' kif qed jintużaw il-flus mit-taxxi u din għandha tkun xi ħaġa differenti ħafna mix-xogħol li ħajamlu superviżuri. Dan huwa fl-aħħar mill-aħħar il-punt u l-mod ta' kif qed titmexxew l-affarijiet pajjiżi oħra huwa preċiżament hekk ġifieri l-superviżur jgħid l-awtorità tal-budget ġifieri lit-teżor jew lil ħattijħor l-istituzzjoni partikolari ma diġ viabli ġifiri jew għandu jkun hemm xi tip ta' rizoluzzjoni u nkella tingħaqad ma' ħattijħor u dawn iż-żewġ affarijiet isiru b'mod separat fil-pajjiżi l-oħrajn li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Come back, Ramal. If, if, if I may, these are some of the issues that we are discussing. Jek permettuni, Meta qed nitkellmu fuq resolution and recovery, id-direttiva ta' resolution and recovery fit triargu dwar il-flessibilità li eh, għal-banek kif dawn eh, il-problemi tagħhom eh, insibulhom soluzzjoni Nafu li l-istituzzjonijiet jaħsbu b'mod differenti, ma xorta għadhom għaddejjin it-trattattivi. Mario, għandi mistoqsija midlek, dwar il-politika makroprudential tal-Bank Ċentrali Europow, inti taf li din hija biċċa għodda importanti, ġdida ma importanti u hija huwa strument li jintuża mill-ECB Eh, juża mal-autorità eh, kompetenti fl-SSM. Imma hija tajba wkoll meta wieħed iqis il-rati tal-interess meta jkollok rata waħda interess li ma taħdimx għal kull stat membru. Min se jkun qed jagħmel dan ix-xogħol il-politika macro prudential? meta din taqbess fil-naħa ta' supervizjoni, min se jkun responsabli? Għax ma bank ta' il-Bank of England għandek entita fin-nofs li ġifir meta il-macro prudential titħol fuq in-naħa l-oħra ikkun hemm min jiddeċidi. Aħna qegħdin naħdmu fuq dan il-punt il-politika macro prudential setaqa kemm fin naħa tal-supervizjoni u x li għandu jagħmel il bord kif ukoll fil xoll li għandu jagħmel il-Kunsill Governattiv tal-ICB. Qegħdin niffinalizzaw modi ta' kif nistgħu nikkoperaw flimkien li konna ġifieri laqat preċiżi fuq dan il-punt. Nibdlu l-informazzjoni qegħdin fil-proċess bħalissa li nsibu l-aħjar mezz l-aħjar arranġament. Irridu nżommu għoddumajnina u koll li għanna fl-ICB il-parti li titratta l-istabilita finanzjarja. Iġifiri huwa tħassib li qiegħed f'moħħna u rridu nindirizzawha. Natu kol, natu lilkom u l zona tal-Euro tal-mod xira kif u ikun jista' jitratta dan is-suġġett. U qasam li għadu xi ftit jew wis imċajpar eh, Gris. Imma il-fat li l-politika monetarja eh, tkun tibqa indipendenti mill-prudential, eh, dan huwa regolament li nsibu fit-trattat. Ġifri għall-inqas għalina dan se jgħinna. Nafu li jiġri xiġri il-mandat awlini iju huwa l-ewwel wieħed. Dak xogħolna tal-ewwel pala priorità anki jekk jista' jkollok problemi speċifiċi għax il-politika tal-makro prudential fil-zona eh, komplessa tal-Eurozone hija huwa mod nar inqisuh ġifri ta' problemi partikolari skont iż-żona fl-Ewropa u li ma jkollux impatt dirett fuq il-politika monetarja. Grazzi. Iġifiri. Em, li sibi ma supervizorji, ma supervizuri se jamluħ da ma nistax li kax edin naraw kif se namluħ. Skużani jekk jena għan fuq dan il-punt eh, diffiċli. Għadba għanna xifti tal tani sur Bakras xta' saqsi xaħġan kjek ma kienx fuq il-lista. Fidejk, Signor. Grazzi, Signora President. Lulju tal-2012, Sur President, inti kont għamilt sqarrija storika kontet li l-Bank Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew kien se jagħmel minn kollox biex isalva l-euro. U nafu li dik id-dikjerazzjoni kellha konsegwenzi pożittiva ħafna, mhux fuq il-politika monetarja imma dik ta' taxxa fiskali. Sal inti kont eh, dikjarazzjoni tiegħek salvat ħafna pajjiżi milli fallu. imma il-mekkanarju ta' trasmissjoni ta' monetarju għatjon os eh, xiamel għax itkabbir għadu lura, baqa lura. Ma taħsibx li dija xaġa ironika li stqarrijiet bħal dawn jamlu l-backstop fit-politika eh, fiskali u ma jgħinux b'mod dirett l-ekonomija monetarja. Iva, naqbel miegħek li l-OMT kien eh, program effettiv ma na ma naħsibx imma li għandek raġut, ma naqbilx miegħek meta tgħid li kien bħala backstop fiskali. Eh, rridu ma rridux ninsow li f'dak iż-żmien ir-riski li konna qegħdin nirindirizzaw permezz tal-OMT kienu denomazzjoni mill-ġdid, eufemizmu kien dak biex ngħidu x'kienu dawk il-sitwazzjonijiet ta' ostakolu għall-juro minnhom fih dak iż-żmien. U ċertu rati ta' interess ta' imax ta' dak iż-żmien kienu biss għedin eh, l-argument favorjom kienu eh, għax kienem min qed jispera li l-euro tisfa fi xej. U dak li rridna nindirizzaw aħna dak iż-żmien kien għan monetarju għax ostakoli bħal dawn kienu qegħdin ixekklu il-fat li aħna nilħqu il-mandat għaw li nitana ġifiri dak tal li kunem il-prezzijiet stabli f'medda medja ta' żmien. Imma biex aħna attivajna l-OMT kienu kondizjonijiet eh, stretti ħafna ġifri primary market purchase per eżempju għal dak il-pajjiż li kienu qed jistaqsu dak l-intervent għal dak l-intervent. Aħna ma kena lebda intenzjoni li nindirizzaw il-problemi ta' taxxa tal-pajjiżi differenti. Naħseb li il-konvinzjoni tagħna minn dejjem kienet li jekk għandek pajjiż li għandu pożizzjoni mhux sostenibbli fiskali, ehm, il-pajjiż sta l-pajjiż li għamel xi ħaġa fuq dan u s-sostenabilità kella tkun valida fuq dawk skont il-rati tal-imax li kienu wara kollox li kienu xirqa. Dan kien il-ħsieb wara l-OMT wara kollox. Grazzi. Grazzi. Filip Lamberts mistoqsija u mbagħad nagħmlu waqfa qasira qabel inkomplu fuq il-European Systeming Grist Board. Sharon, eh, għaddit il-messaċ li nitkellem fil-qosor, u għek se nagħmel, inti qed li illi naslu għal l-ekonomija eh, veru ma, ma kienx jaqbel ma dan l-istrument finanzjarju. Imma l-industrija finanzjarja issa kienet ila mdorrija ikolla t-benifika minn rati ta' li ma kellum xaqsmu xej ma' ekonomija li tkun waħda stabli. Iva, għandek raġun. U fuq dan il-punt fil-fat, Dak li qed naraw jiġri madwarna llum juruna li jurina li regolamenti li aħna ilna nintroduċu minn mindu kena l-krizi finanzjarja u għedin inkomplu b'dan nishtiqu li nirrendu il-sistema finanzjarja kif kol bankarja inqas riskjuża meta mqabla ma kif kienet qabel. Iġifieri wieħed jista' jimmaġina li ir-rati ta' li max huma inqas meta mqabla ma kif kienu qabel għax kif kif tinti inti kien hemm eh, vizzju ta' kif kienu mdorrijin, imma inti peress li għandek rat tal ma xiktani, sar riski wkoll naqsu. Imma dan kollu qed jieħu iż-żmien sabiex l-industrija finanzjara u swi swieq jistaw verament jifmu japprezzaw li r rati ta' tħul Eh, naqas imma dan imur jitfit ma' inqas riskju. In-nies hemm bżonn jibdew japprezzaw dan il-fattur. Sitwazzjoni illum turina wkoll li meta mqabla ma' tletin ilu qegħdin f'qada ħafna ħjar il-banjek jistaw isibu il-kapital fis-suq is-sitwazzjoni anki minna ħata kemm qed nafdawa marret il qoddim iċifiri naħseb il-konfigurazzjoni l-ġija tal-return inqas u anki riskju inqas li dawn it-tnejn moru flimkien qegħdin japprezzawa. Imma fuq il-revizjoni tal-asset quality li semmejt qabel, nsibu ħaġa oħra li taqbel ma' dan sabiex nikonvinċu settur privat biex jinvesti fil-banek fil-industri, wieħed ikollu bżonn ukoll trasparenza barra mir inqas riskju. Għalhekk il-din ir-review tista ukoll ta' tispinta l-qoddim għall-attivazzjoni mill-ġdid ta' dawn il-flussi ta' kapitalu ta' kreditu. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi Bekk spiċċajna l-ewwel parti ġifiri fuq il-politika monetarja, namlu waqfa qasira, forsi ta' xi ħames minuti, u mbagħad nerġgħu nibdow il-sessjoni ta' wara anki ftit iktar kmini mill-li bassarna, ma tajjeb tkun ħaġa tajba xekk Mario jkun jista' jħallina u jilħaq l-ajruplan. Grazzi. Right, welcome back colleagues. We are now going on to the uh... Tajjeb wis kollegi mela ħankomplu issa nitkellmu mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Issa dan libes il-kappell tal-President tal ESRB, european Systemic Risk Board. Mario, say jgħidilna kemtejn dwar is-suġġett u mbagħad nagħmlu s-sessjoni tal-mistoqsijiet u risposti. Grazzi, Signora President. Onorevoli membri, huwa ta' onura jaw li nerġa' niltaqa' ma' dan il-kumitat biex ngħidilkom eżattament x'qed jagħmel li SRB. Nixtieq ngħid li l-aħħar darba l-intajna il-Governor Carney, il-Gvernatur tal-Renju Unit huwa l-ewwel viċi president tal-ISRB. Minn dan l-aħħar rajna li eh, situazzjoni ekonomika tal-Ewropa imbidlet, dawn l-iżviluppi huma inkoraġġanti, imma kif diġà qedtilkom għadhom eh, dawn l-iżviluppi pożittivi għadhom fil-bidunet tagħhom u għad baqa ir-riski Illum se ngħidilkom ftit fuq ix-xogħol li qed jagħmel l-ISRB biex indirizza dawn ir-riskji fil-laqsma tal-assikurazzjoni, il-banek u l-infrastruttura tal-swieq. Se nkellimkok ukoll fuq żewġ suġġetti oħra l-evalwazzjoni tal-implementazzjoni tal lower rekomendazzjoni tal-ISRB u il-mod ta' kif qed intuża Eh, biex tejn l autorita Nazzjonali dak li għandu xaqsam mal-istrumenti macroprudential. Settur tal-assikurazzjoni un rol importanti s-sistema finanzjarju anki l-ekonomija kolla kemmi. Ir-riski li ma jridux għaw eh, fl-industrija jew fil-nies eh, jieċi xukol pal-investitur u qed jaġixxu wkoll minn riski possibbli u il-punti negativi li joħorġu mill-assigurazzjoni. Ftit minnhom daw ukoll għaw l istabilita tas-sistema finanzjarja. Kumpanija ta' assigurazzjoni Life ta' fej għandhom ġifiri il-returns garantiti edin u kol isofru mħabba zminijiet fej għanna rati ta' imax baxxi mill-lat tal-microprudential li jopa diġa tat pariri lill-kumpaniji biex ibidlu il-modelli il-business models tagħhom. Ovvjament da jista' jindirizza il-problema. Jekk dawn il-modelli ma jiġux emendati, il-kumpanji tal-assigurazzjoni jistaw forsi jmorru għal ola imma jinvestu fiktar riski dan iġibilhom iktar telf mħabba il-żieda fil-primja ta' riskju. Il-dawn l-industri għandhom bżonn għalhekk li l-pariri tal-reġim regolatorji. Jekk dan ma jsirx, is-settur ma jkunx jista jkollu rwol tant importanti fl-ekonomija. Ikun hemm problemi oħra fis-sistema iktar wiesa finanzjarja mħabba il-common exposures u anki rabti diretti. Il-fat li s-settur tal-assigurazzjoni għandu importanza sistemika, issa iktar huwa fattur li qegħdin nifmuħ u il-Bord Finanzjar ta' Stabilita diġa' għamel lista, ħareċ lista ta' dawn il-kumpaniji gbar li jaħdmu fuq livell dinji. Ħamsa minn dawn id-disa huma Ewropej. L-laqda internazzjonali ta' supervizur tal-assigurazzjoni ħarġet ukoll bċertu ċertu respons, rezoluzzjonijiet u anki high loss absorption capacity. Fl-Istati Uniti l-ċertu istituzzjonijiet u anki kumpaniji ta' assigurazzjoni se jkunu taħt is-supervizjoni tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Federal Reserve. Fl-Europa jekk aħna nimxu tajjeb bis-Solvency 2, il regolament dwar l-assigurazzjoni, tkun ħaġa tajba u l-Parlament Ewropew huwa wkoll koleġislatur qed jagħmel xogħol simi ħafna. Is-Solvency tnej huwa diġà aħjar minn Solvency 1 imħabba il-risk management il-kapacità risk management aħjar. Fl-istess ħin, is-sistema l-ġdida trid tara wkoll kif solvi l-problemi tal-volatilità tas-suq fuq eh, medda qasira ta' żmien anki l-effetti pro-cyclical imħabba li kif jagħmel ukoll kif jixtieq jagħmel il-long term guarantee package kif mitlub mill-Parlament Ewropew li SRB parteċipa fil-evalwazzjoni ekonomiku ta' dan il-pakkat, ta' dan il-pakket li jagħmlet li jopa u jaqbel mal-konklużjonijiet ewlenin li ġew mill-ħuqa minħabba dawn is-suġġetti li għandi kemm semmejt u l-isħaqt fuqhom huwa importantissimu li dan il-pakkett kif e, jiżgura li jkun hemm livelli ta' kapital f'kull żmien kunu trasparenti wkoll fl-applikazzjoni tagħhom. U il-riski jridu jiġu indirizzati kif suppost. Is-sistema bankarja għandha rwol importanti ħafna fil-finanzjament tal-ekonomija fl-istess żmien il-fat li kien hemm il-kriżi finanzjara rajna fejn kienu nuqqasijiet tagħhom. Pass importanti qegħdin jittieħdu biex intaffu il-problemi biex ikonna sistema bankarja ħafna iktar b'saħħitha kif jixirqilhom iċ-ċittadini Ewropew u dan f'dan ukoll il dan il-Parlament kellu rwol importanti ħafna meta approva r-regolament dwar l-SSM l-evaluazzjoni tal-banek li tamel li sibi skont il-rekomendazzjoni tal-IBA u skont il-rekomendazzjoni ġifri li ħarġu f'Marzu ta' din is-sena, għandhom il-kapacità li jsaħħu u kol il-konfidenza li eh, nis għandhom fil-banek skont l-SSM. Mm, dan il-mod il-funding cost tal-banek jonqos u anki jonqos il-prezz tal-kreditu għannis nies u għal-kumpanniji. Dan dawn huma wkoll mekkaniżmi eksante anke kikun hemm backstops fiskali fejn jiġi assorbi fejn jiġu assorbiti ċertu capital shortfalls. Fl-SRB aħna edi għanna zoċ fatturi ta' sistema bankar Ewropea em, li joħorġu tanċari wara l-krizi finanzjarja l-ewwel net il-sistema bankarja li tant kbira mqabla ma l-ekonomija vera u t-tini u t-tini u kol il-telf il fċertu lending segments fċertu oqsma ta' self. Il-fatt li kienem dan il-leverage xorta ma ħadimx meta jkun hemm ħafna telf ċertu paj ċertu banek sovrani ġew taħt pressjoni u ovvjament kellhom problemi biex jagħtu kreditu jippumpjaw fl-ekonomija eh, vera. Dan għadu xekkel l-irkupru. F'dan l-isfond li il bor Ġenerali tal-ISRB se jkompli jirrifletti fuq il- ehm, il-mod ta' kif il-daqs tas settur bankarji jaffettwa l-ekonomija vera. Il-Kumitat Xjentifiku li għat il-pariri wkoll beda jaħdem fuq dan is-suġġett. Matul il-kriżi, it-telf tal-banek ħafna drabi rajnijom isiru fċertu oqsma ta' self. Fċer numru ta' pajizi il-self u kol, il-telf li kienem fuq il-self ta' fid-djar, fil-qasam ta' djar, per eżempju, talab li kune għall-intervent f'din il-sistema. Imma oqsma oħra, per eżempju, l-finanzjament tal-vapuri, u kol il-tama problemi. Hemm ċertu u kol fatturi ċikliki fem iktar exposure, per eżempju, l-kostruzzjoni, il-propieta, il-settur tal-karozzi, l-industrija tal-karozzi, u anki ċertu industrija dik tal-kimika u tal-azzar li s-sarbi edin jiet ikompli jaħdem f'dawn l-osmo. Issa, immur fuq is-CCPs li huma parti kruċjali mis-sistema tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu, il-pajjiż tal-G20 qablu illi l-OTC standardized kollha għandhom jiġu klerjati permessa dawn il-counterparties fil-waqt li CCPs joffru numru ta' benefiċċji ekonomiċi u anka riskju mnaqqas saru oqot relevanti sistematiċi fis sistema finanzjarja, għalek dan ifisser riski makro prudenzjali. Il-proċikliċità ta' CCPs uh, u l-regoli tal-marġni tagħhom hija ta' tħassib. Li iżid il-rekwiżiti tal-marġini u fi żmien waqtu jagħmel sens minn perspettiva ta' eh, CCP individwali imma iġorri riskju wkoll li jżid is-sensitività ċiklika tal-sistema finanzjarja dawn il-vulnerabilitajiet jistaw jikbru eh, skont l-importanza ta' CCPs fil-waqt li leżma tiġa inkorporat xi dispożizzjonijiet utli għal standards tekniċi l-effettività tagħhom il-perspettiva makroprudenzjali tista' tiġi imsaħħa permezz ta' miżuri ehm, eh, biex jittaffu, eh, miżuri addizzjonali biex jittaffu in-natura Kontra ċiklika tagħha. Għandhom bżonn ukoll daw CCPs uh, pjan tal-kupru robust u reġim sa' rezoluzzjoni biex uh, ma jkunx hemm insolvenza. Barra minn hekk hemm ukoll hemm riskju ta' kontaċ, speċjalment fis CCPs illi qegħdin jiklerjaw l-istess prodotti taħt dawk li jissejħu arranġamenti ta' interoperabilità. Is-swieq ta' CCP li qed jevolvu għandhom bżonn jiddu dizinjati Tali mod li limitaw l-spillovers u l-istress potenzjali minn sissipi għalijħor u għalhekk eh, linji ta' gwida speċifiċi tiġa ħarġu mill-leżma. Eh, minn dan minħabba l-importanza sistemika ta' CCP suwa impranti li kunem set ta' odda wisa biex inżidu il-saħħa tagħhom kontra l-kuntaċ. Il-leġislazzjoni tal-Unjoni ipprovdiet li SRB brol ċar f'dan il-qasam speċjal per eżempju taħt ehm, il-lemir li SRB intalab jeżamina l-impatt potenzjali kbir illi il-pro pro-cyclicity tal-dawn il-prassi jista' ikollhom li jesarbin li jesarbi qed dawn il-kustjonijiet anzi qiset dawn il-kussjonijiet fil-aħħar laqali kalla tal-board meeting u qed tikkommissjona aktar xogħol. Nixtieq ukoll intikom insamilkom żewġ punti oħra ta' xogħol li huwa dej palissa l-ewwel ned l evaluar tal-implementazzjoni tal-ewwel rekomandazzjoni tal-ISRB kif tafu il rekomandazzjonijiet tal-ISRB huma odda ħfief soft tools li huma akkompanjati permezz ta' mekkanizmu ta' għat ta' spiegazzjoni. Għalek, minn perspettiva ta' kontabilta u importanti li wieħed jevalwa l-azzjonijiet tal-Istati membri, anka l-ispiegazzjoni tagħhom għannu assazzjoni wara illi tkun ħarġet uh, rikomandazzjoni tal isrb Għall-ewwel rikomandazzjoni tagħha fuq uh, is-self f'munita barranija li SRB għadu kemm eh, kompla l-ewwel ċiklu sħiħ tal-ħruġ ta' rikomandazzjoni E, u e, dwar l-evaluament tal-implementazzjoni tagħha, kif tiftakru rekomendazzjoni għandha serje ta' miżuri biex titratta dawn il-riski sistematiċi possibbli. Li wieħed sellef murita barranija lill e, settur mhux e, finanzjarju privat. L-aħħar evalwazzjoni ħad tiġi pubblikata fil-ġimgħat li ġejjin u ehm, ħajkun hemm l-istess miżuri eh, applikati fl-evalwazzjonijiet li jmiss għal ISRB. It-tieni ħaġa għandha xtaqsam għall gwida ta' dawn l-istrumenti makroprudenzjali li ġew approvati dan l-aħħar ehm, dawn ħajklu fis sefra l-2014 huma strumenti makro makroprudenzjali l-autoritet nazzjonali ħajkunu jistaw jużaw kif semmejt diġà fil-smiħtijaj ta' 8 ta' Lulju. Il-jessar bi qed jaħdem l-istati membri fuq gwida ta' kif l-autoritet nazzjonali jistaw jużaw dawn l-istrumenti b'mod koordinat. Jiena ħanatikom aktar dettali fuq dan fis-smih li imis ningrazzakom tal-attenzjoni u jiena lesin nirrispondi kwalinkom mistoqsija li intom ikolkom. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom tal-li għettinna dwar il- ħatra ta' l-ewwel VC chair aħna tiġi qegħdin investigaw meta nistgħu nistidnu hawnhekk mal-viċni chairs oħra probabilment fil-bidu ta' sena diħla minħabba xogħol eh, li għanna u anka mħabba l agendi ta' persuni oħra li saw kunu involuti. Kif inti sem mħabba li inti semmejt assikurazzjoni u aħna għadin naħdmu ibes ħafna biex nippruvaw illi tiġi kompluta il-solvency tu taħt il-proposti omnibus, msan uqot nsemmi dettali, fil-kuntest sistemiku, il-kumpaniji tal-assikurazzjoni qed isiru aktar sistemiċi, għax issa huma medda bil-bailin u ir-riżoluzzjoni tal-bank u ir-kupru. Fil-waqt li qabel, kien hemm il-garanziji impliċiti tal-banek. Iġifieri dawn issa qegħdin jitilgħu iktar il fuq fuq l-aġenda tal-riskju sistemiku. Il-kunċett eh, li tkun uh, sistemiku huwa differenti għal assikurazzjoni minn li għal banek. Fil-banek għandax taqsam għal eh, bank, bank runs fil-waqt li fl-assikurazzjoni għall-assikurazzjoni din hija marbuta mal-possibilità li funzjoni ekonomika bħal diversifikazzjoni tar riskju tispiċċa, tisparixxi pereżempju, ma jkunx hemm riassikurazzjoni barra minn hekk il-vulnerabilità fis-settur tal-assikurazzjoni jinbidlu f'nuqqas ta' investiment fuq meta ta' żmien twil fl-ekonomija jew f'każ aktar serju f uh, Cyclical fire sales. Abbażi ta' dan qed isir xogħol għalhekk fuq livell internazzjonali fl-IAIS e u fl-FSB biex ikun hemm uh, perspettiva makroprudenzjali fuq din il-vulnerabilità. E, atturi makrosistemiċi ġew identifikati uh, mill-FSBY AIS e u ħamsa minn kull disa huma Ewropej. Il-konklużjonijiet bħala konklużjoni, il-sikurità sistemika imma differenti mill-baneka u mhux neċessarjament minħabba il-bailins potenzjali li konna qegħdin nirreferru għalihom imma anka minħabba kussjonijiet oħra related but different point. You mentioned long-term investment. Inti semmejt l-investimenti long-term. Hemm ħafna proposti bħalissa biex eh, l-assikurazzjonijiet u kumpaniji eh, tal-pensjonijiet ikunu interessati fil-investimenti fuq meta ta' żmien twil imma qegħdin jitolbu li jkun hemm garanziji. Issa jew mill-IB jew inkella minn postijiet oħra. Imma jekk aħna ħanpoġġu garanziji eh, governattivi fuq l-investimenti fuq meta ta' żmien twil eh, fir rigward ta' dawn il-kumpaniji tal-assikurazzjoni mhux inkunu qegħdin jitrasferixxu dak li kien sussidju għal banek, jiġifieri li l-bank jagħmel dan it-tip tal-investiment, jiġifieri eh, bħala sussidju tal dawn l-kumpaniji tal-assikurazzjonijiet jew l-underwriting. The, the, the, this function of being a long dan din il-funzjoni ta' investiment fuq meta ta' twilija waħda li ila għaddejja u għandna nħarsu l perspettiv ta' iba ta' din. Dawn għandhom l għalek kontraċikliku huma l-investituri tipiċi li huma kruċjali biex kruċjali biex eh, jiffinanzjaw investimenti li huma fuq meta ta' żmien twil u fil-fatt għandhom rwol kontra eh, l-investimenti eh, fuq meta ta' żmien qasira fl-ekonomija minkejja l-garanziji kien hemm din it-tendenza li kumpaniji kbar jitħlu f'dan is-self fuq meta ta' żmien medju u qasir u din jisa forsi jgħin Eh, crunch fil-kreditu minħabba l-problemi tal-banek imma din titkun ġessjonata minn ġestjoni tar riskju tajba u tajba u, u, u motiħor. Minix ċert illi eh, l settur ta' assikurazzjoni għandu bżon xaħġa supplementari l-affarijiet tiġa eh, kienu il-garanzi kienu tiġa għedin jittihdu anka fil-passat Mela, naddu issa għal uh, kallimi mill-Pepe uh, u l-mistoqsi minn Diogo fe. Grazzi ħafna, Sherin. Sir Draghi. Jiena nixtieq l-għonet nejt li nil dak li għet fil-prezentazzjoni tijek, specialment l-importanza ta' sistema bankarja għal l-ekonomija tal-Istati membri. Waħda mill-elementi li hija rilevanti f'dan il-każ hija il-livell ta' fiduċja illi min ifadda li sta' jkollu fis-sistema. Jekk l-affarijiet ikunu biex insow uh, fil-Unjoni Bankarja eh, fil-rigward ukoll ta' l-SSM, għadbaqna ħafna x'namlu fil-rigward tal-garanziji tad-depożiti u l-SSM. Meta il-ċittadini tagħna u l-kumpaniji jirrealizzaw li hemm il-possibilità ta' bejlin eh, fi rigward anka tal-limiti tal-100.000 euro fil-ġerarkija ta', ta, ta tfaddil, kelli f'dan ir-rigward. Għandek soluzzjonijiet sur dragi illi eh, jistaw jagħtu fiduċja lil dawn id-depożitanti eh, Ewropej? Well, the uh, at the general level, the fuq livell ġenerali l-aħjar appoġġ tal-depositi uh, tal-depozitanti hija il-fiduċa tagħhom fl-ekonomija u eh, it-twaqqif tal-kupru sot f'dan il-kuntest speċifiku ta' riżoluzzjoni irridu niddistingwu bejn kumpaniji li għadhom jaħdmu dawk li fallow għal dawk li fallow għanna ordni għanna miżuri fejn edna kemm il-darba għandu jkun hemm preferenza tad depozitanti minnaħa u bejlin tal-ekwita minnaħa l-oħra. Bejnietom ħajkonna kategoriji ta' kredituri bat għanna dawk il-kumpani li għadhom għaddejjin li għadhom uh, jifunzjonaw illi f'dan rigward aħna għanna noqdu attenti ħafna f'rigward tal-bejlin meta il-bank għadu viabli. U l-aħjar risposta l din is-sitwazzjoni hija illi ikonna setta ta' strumenti illi eh, kunu fidejn il-kumpaniji illi għadhom jaħdmu u li dawn jistaw eh, jintużaw jiġu invokati jekk ikun hemm bżonn u għalhekk ir-rwol ta' supervizur huwa importanti f'dan ir-rigward. Grazzi. Xtaqt terġa' titkellem? Iva, grazzi. Jiena Portugiż uh, u kumpanija li mhix Portugiża, kumpanija finanzjarja fl-2012 kella tħallas 6.2 fil-mija biex tiħu uh, self, tisellef fil-waqt li fil-Unjoni Ewropea e, hemm kumpaniji oħra li qed iħallsu terz uh, ta' dik ir-rata. X'taħseb inti dwar din it-tip ta' sitwazzjoni? Din is-sitwazzjoni hija il-prodott ta' kriżi finanzjarja li ħolqot frammentazzjoni fiż-żona euro. U għalkemm eh, fin-naħa tal tal-li finanzjata l-space rajna titjib minnaħa tal-banek, etna naraw titjib limitat minnaħa tal-self. U għadna naraw illi l-ispejjeż ta' self huwa differenti fil-pajjiżi differenti. Dan għandu x'jaqsam ukoll mal-fatt illi ridna naċċettaw illi r-riskju ta' self fl-ekonomiji li huma taħt stress huwa aktar roli milli fl-ekonomiji li mhumiex um, taħt stress. It-tieni ħafna banek fil-pajji fl-ekonomiji taħt stress jixtru numru sinifikanti tal-dejn eh, tal-gvern u f'dawn il-pajjiżi dan huma aktar rolijin anka l-rata tal-interess hija aktar rolja milli fil-pajjiżi li mhumiex taħt stress U dan, ovvjament, jgħidinna eh, li ma mot għanna noħorġu minna din. Irrit ikonna il-Kostituzzjoni Fiskali, l-irkupru, iktar fiduċja biex bekk naqsu l-premium tar riskju u r-rati tal-interess fuq il-bonds tal-gvern u intejbu li finanzjar u s-self fl-ekonomija reali. So, does that mean... Dan ifisser allura illi eh, dan qed eh, li dan qed joħloq il-problema għal fondi għall smis dan eh, dinja waħda mill-raġunijiet kieku l-rata ta' interess kienet iktar baxxa kienu il-banek kienu iselfu aktar. Irridu naraw ukoll x'inhi eh, x'inhuwa il-problemi ta' riskju li għandhom il-banek. Ir-rata ta' ritorn li hija ġustata riskju. Imma jekk l-ekonomija jekk l-kupru kien aktar eh, stabilit dawn il-premiums tal-riskju so jekk il-progress tal-konstituzzjoni fiskali kien aktar stabilit, naraw illi il-rati ta' interess fuq il-bonds tal-gvern ikunu anqas. U jekk il-riskju fuq id-dejn sovran kien iktar oli, anka fil-modell interni tagħhom tal-banek kif suppost din kiku it-tejjeb allura il-self lill-ekonomija reali? tista' siċċer. Din eh, hija mistoqsija diffiċli. Minnaħa wieħed jaħseb li eh, li wieħed jagħmel is-self lil gvern aktar eh, oli għandu jagħmilha minnaħa l-oħra aktar irħisa għal kumpaniji. Imma jekk wieħed iżid l-assorbiment tal-kapital meta jagħti il-self il lil gvern allura ġifri permezz ta' xiri tal-bonds allura mhux se jkollok biżejjed flus biex issellef l-ekonomija reali ġifri diffiċli biex wieħed jara l-piżijiet kif se jqassamhom jekk E, ikollok dan il-pis għal self il-gvern, allura fil-pajjiżi taħt stress ħajkun uktar roli dan milli għal pajjiżi li m'għandhom stress u l-assorbiment tal-kapital ħajkun uktar roli għal pajjiżi li huma taħt stress milli dawk li mhumiex, jiġifieri inti qed tara dimensjonijiet differenti u e, tal-mistoqsija tiegħek f'rigwar tar-risposta. Mela din hija taħwida li aħna tħanna fiha u li ma nistgħux noħorġu minnha Said El-Kadim għall-SND. Grazie ħafna, President. Grazie eh, tal-introduzzjoni tijak. Nishti eh, nejċa ħaġa dwar shadow banking. Taf li l-Komissjoni il-ġimma l-oħra approvat pjan gradwali dwar dan il dawn il-fondi, money market funds. E, dawn huma importanti ħafna għal finanzjar tal-gvernu tal-banek imma jista' jkunu kol riskju sistemiku, likwidità u l-istabilità ta' dawn it-tipi ta' fondi jridu jiġu garantiti jekk jekk is-sistema tar riskju ħat koprijom. Il-ratings uh, esterni u kol qed jiġu indirizzati anka l-appoġġ mill-sponsors u uh, anka il-problemi marbuta mal-runs fuq il-fondi. Għanna u kol il-valuri uh, variabli fuq uh, fu Il-3% hija tajba, dan huwa approach tajjeb jew taħsbu li għandna mmur lil minn hekk. U kif hemm uh, indikat mill ISRB sin nibsana niprojbixxuhom għal favur il-vinefs Hemm xi MMFs oħra illi għandna nħarsu lejhom mill-perspettiva tar-riskju sistemiku u kif għandna nindirizzaw. Thank you. Thank you. The, let me say the... Grazzi ħafna illi illi e SRB ħarġet rekomendazzjoni pubblika fl-20 ta' Deċembru tal-2012 għal Kummissjoni Ewropea fuq il-fondi tal-swiq tal-flus. Aħna qed insegwu il-perspettiva tal li għandhom il-komunità tal-Banek Ċentrali per eżempju bħal dik tal-Riserva Federali tal-Istati Uniti fejn l-MMF suma jiddependu fuq il-funzjoni tagħhom aktar mill fl-Istati Uniti. Skont dan il-sib, l-MMFs għandhom il, dan il-valur li se jaħsin nefsu ekwivalenti ekonomiku għal uh, servizzi ta' depositi mill-istituzzjoni ta' kreditu għal dan ir-raġuni il-CNFs jew għandhom jiġu sottomessi għal dispożizzjonijiet regolatorji tal-bank sew inkella għandu jkun hemm leġislazzjoni biex ikun hemm konverżjoni mm, ta' bil-fors għal eh, għal VNFs huma riskju sistematiku għax jista' jkun hemm ġbit lura tagħhom mill investituri minajr ma jkunem l-istrument adattati biex għet intervjeni palmem mal-banek il komissjoni Ewropea fl-4 settembru proponiet proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal konsil fuq dawn il-fondi ta' sviq tal-flus. Il-proposta tal komissjoni qed tipproponi soluzzjoni differenti. Sinef mhumiex eh, projbiti imma iridu iwaqfu keġba ferta 3% fuq naħa tal-assi dawn il-fondi li mumiex eh, dawk li ma jistawx jimxu ma dan il-rekwizit ħajjiġu konvertuti għal VNEVs li SRB jevalwa l-proposta tal-Kommissjoni anka minħabba il-rekomendazzjonijiet tiegħu u dan ħanamluħ matul is-sena 2014. Iġifieri risposta tiegħi għal dwar jekk 3% u x'bżejt jew lejn nistgħu natwilek aktar tard is-sena d-dieħla. F'dan l-istadju naħseb illi edna biżejjed eh, xinu l-sibtana dwar dan Mela, forsi aħna na bżon aktar veloċi mill-li inti, imma naħseb eh, fil-ferita ħan kulat nistudjawa qabel is-sena diħra għal-għalde l-Honorable Schmidt. Grazzi, Sr. President, nix nibda bil-Sur President billi l-għonet nifraħlek għal-politika eh, tassess li għandek kinti fil-bank tiegħek Wieħed jista' jgħid li inti smajt l din il-Kamra u l-Kunsill ma' dan Mela, xinu ma l-konsekwenzi, Sur President, tal-ħolqin tal-Unjoni Bankarja sħiħa għal-ISRB? Din dan il-modell istituzzjonali ta' dan il-qafas jista' jirriska li jkun kompless iżejjed u li jagħmel l-azzjoni veloċi aktar diffiċli Nishtiq nistaqsik ukoll għax ovvjament jina ġej minn pajjiż li qed barra l-Eurozone li ta' dan se jkun il-każ għal banek li qegħdin barra iż-żona tal-euro. Pferat ġo żona euro qed nistaqsi din il-mistoqsija għax xi ħadd ieħor talab li nagħmel dan mis-sens jismu. Ma nistax nifhem se jseħ jekk eh, kun hemm eh, dan ir-riskju sistemiku fl-aħar net ma tistax titlaq minn din il-kamra, President, minn arma tajdinna xejn dwar l-elezzjonijiet tal-beraħ. Dan huwa dan aħna entità politika, il-missjoni tagħna hija waħda politika. Jekk inħares li suq palissa, eh, ma tantx eh, huwa kalma. L-elezzjoni fil-Ġermanja ħa toħloq aktar stabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi appella lil uh, President li mm, jiena ma nirrispondiex uh, din il-mistoqsija, nispara l-appell tiegħi jinstema fuq l-ewwel punt kif li uh, l-SRB u l-SSM ħajżistu fl-imkien. L-opinjoni tagħna hija li jistgħu joperaw fuq sma differenti istituzzjonali. L-SRB huwa network li SSM ħajkun istituzzjoni sħiħa kompleta li SRB għanda biss uh, setat uh, eh, eh, ftit, mentri l-oħra ħajkolla deċiżjonijiet kolandi. Li SRB ħatġbor l-autoritajiet supervizjoni kollha, mentri l-oħra il-żona tal-Eurobis li SRB l-SSM ħaj kolla setat kruċjali fi rigward ta' supervizjoni bankarja u ħaj kolla kompetenzi u koll ma' autoritajiet makroprudenzjali fil-qasam um, tal-baneka. Tal Ix-xogħol li hemm l-SRB eh, ingħataw mis-CRD u ħajkompli eżerċitati mill-SRB hemm mm, ovvjament Eh, xogħol ta' koordinament li jrid isir biex ikun hemm flus ta' informazzjoni fuq kwistjonijiet makroprudenzjali biex dawn jaddu bejn l-istituzzjonijiet differenti u naraw li dawn jaħdmu sow il-Komitat Xentifiku Supervizorju ħareġ rapport fuq din il-kustjoni u nalesti dinkom li tistudjaw dan bħala sfond interessanti, bħala dokument interessanti. Imbat tlabtni ngħid xi ħaġa dwar il-banek illi um, mhumiex fiż-żona euro ma għandhom ferat fiż-żona euro. F'dan il-każ il-supervizjoni ħasseħ skont il-prassi normali li jem bħalissa ġifiri kollo konsil ta' supervizuri domestiċi fil-pajizi ospitanti u eh, il-pajis eh, li eh, oriġinali u xemħaj jimbidel minn dak li jem bħalissa differenza kienet li qabel kellek supervizorju supervizur nazjonali fuq in-naħatana u aktar u dim daħa jkun deċentralizzat fuq naħa tal-ISSM. Xejn suppost aktar mandu jinbidel minn dak li għadni kemm. Repeat my question. You, so the, the, the, your... Nixtieq nirrepeti il-mistoqsija. Inti mitx qed tara problema eġifiri b'dan il-qafas il-ġdid biex wieħed jaġixxi b'mod veloċi fi żmien problematiku. No, no, I see no, no specific problem. Mish etna nara lebda problema specifika, jek aħna xina nistabilixxu SSM uh, effettiv, mux ma narax problemi. Parti mill suċċess jgħat f'dak li għadek kemmet inti, illi għanna nkunu kapaċi naġiċu b'veloċità, b'mod indipendenti u b'nuqqas ta' konflitt ta' interess u minn din il-perspettiva il-qafqas preżenti huwa preferibbli minn dak ta' qabel. Fir-rigward tal-veloċità, però rridu naħdmu fuq dan biex nassikuraw illi aħna nkunu veloċi anka biex nimplementaw deċiżjonijiet li jkunu ħarġu miċ-ċentru u jiġu implementati daw fuq livelli nazzjonali. Grazzi ħafna. But Ola, that is not to assume that the Commission proposal at the moment is perfect. Iva, aħna ma nistax nassumu laqqas li dak li qed jipproponi il-Kummissjoni huwa perfett. Issa nisimgħu lil Filip Lambert fisem il-Partit tal-Ħodur. Ħa nitkellem bl-Ingliż ħalli nagħmel aktar faċli l kulħadd. Mela dwar il-banek u dwar l-assigurazzjoni. Dwar l-assigurazzjoni fil-kuntest tal-Omnibus 2 f'dan il-bilanċ tal-volatilità aħna nistaw naraw illi milli jider il-suq, il-volatilità ta' suq jisu miexi b'direzzjoni wahda. Istaħna aħna rridu naraw ukoll li forsi rridu nevitaw l-effett ta' dan il behista jiena naħseb mill-perspettiva sistemika naħseb li dawn l-affarijiet jistgħu jaħdmu fiż-żewġ direzzjonijiet. Tina ħaġa fuq il- il-banek. Aħna nafu li l-kollega tijak semmitu kol fil-laqta l-ekofen fil-news li għanna problema kbira fl-Europa li il-banek issa għedin jilqu ratio ta' leverage ta' 3.75% li ma nasibx li hija ċifra daqshekk b'saħħitha. Intom, inti x'taħseb fuq daw il-ħafna proposti li qegħdin jgħidu li aħna ma konniex stretti biżjed fuq is-CRD leverage u illi rridu naraw illi rridu nimponu dan kollu fuq eh, l istituzzjoni sistemiċi tasbu illi dan ħajmur eh, sabiex jenna illi konna iktar stabilta u nivita iktar riskju. Mħabba li forsi inti taf li jena ħdem tafna fuq eh, riskju grazzi. On the first question, we gotta make sure Dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek jiena naħseb li rridu niżguraw li kull tip ta' miżura li qiegħda tnaqqas l-impatt tal-volatilità short term ma taffetwax il-riskju ta' konċentrazzjoni l għal-kumpaniji jina nishtiq najtu koll li l-mizuri għandhom ikunu kemm jista' jkun simmetriċi. Mhux asimetriċi dan ifisser li ħanna bżonn ta' ċertu buffers meta jkollna kondizzjonijiet ekonomiċi tajbin. Apparti minn hekk il-miżuri jridu jkunu trasparenti, U dan ifisser illi l-investituri jridu jkunu informati b'mod regolari dwar l-impatt ekonomiku ta' dawn il-miżuri u fuq il-balance sheet ta' dawn il-kumpaniju apparti minn hekk il-vulnerabilitajiet m'għandhomx jinħbew. Issa dwar it-tieni punt. Aħna smajna numru ta' numri dwar xinija l-aħjar ratio. Aħna kellna l-Kumitat Basel li qal fil-fatt l-aħjar perċentwal huwa ta' 3% mbagħad smajna 5% illi dan jista' jisema wkoll bħala leverage ratio. U meta aħna nħarsu lejn il-leverage ratio, aħna nkun din nħarsu wkoll lejn it-qabbil internazzjonali. U jiena naħseb illi punt illi diġa' is-semma huwa Illi fil-fat dan huwa eh, punt importanti wkoll għal banek Ewropej. U rridu noqogħdu attenti hawnhekk minħabba illi dawn id-differenti tal-kontabilta huma relevanti jekk aħna rridu naqsu din l-exposure mingħajr il-netting nafu illi ċifri ħajkunu ħafna inqas ħajdru ħafna iktar l-istess mill-li jidru bħalissa ħna konna din nirriflettu dwar dawn naħseb li hemm ħafna xi ngħidu favur il-fatt li aħna ħankunu eh, qed nippruvaw nkunu iktar stretti. Però jiena naħseb ukoll li rridu noqogħdu attenti. Illi żewġ ratios tal leverage stretti kollhom impatt fuq il-likwidità u anka mod speċjali fuq il- l-attivitajiet ta' low return, low yields, dawn huma ħafna drabi dawk li jistgħu jipprovdu l-likwidità lil numru ta' swieq. Issa b'mod speċifiku jiena nixtieq ngħid li dak li l-banek kieku jagħmlu bil-leverage ratio huwa jekk dan jista' jkun wis vinkolanti dan forsi jista' jnaqqas il- din l-attività low yield. Ġifiri aħna u din nejduh dan kollu minħabba l rridu noqogħdu attenti fl-evalwazzjoni tal-impatt ta' dawn il-ratios fuq ċertu swieq li huma importanti ħafna għal politika monetarja u għal ċertu raġunijiet issa hemm ukoll ċertu swiq li jipprovdu wkoll aċċess iżda naħseb illi hemm ukoll sfiq fejn il-return tkun pjuttost baxxa u aħna rridu noqogħdu attenti ħalli naraw li ma naqirdux dawn is-sfiq għal din raġuni għal rridu nillimitaw ukoll dawn il-partijiet għan numru ta' transizzjonijiet. Aħna fil-fatt qed nirriflettu ħafna dwar din il-kwistjoni iżda Mhix daqshekk faċ da skem sibna. Ġifiri ma nafux eżattament xħajkun il-3% il-3% ħna naraw li l-Kumitat ta' Bażi li provdi dan il-3% illi jiprovdi għal ħafna flessibilità iżda hemm ħafna wkoll banek fl-Unjoni Ewropea li għandhom leverage ratio ta' inqas minn 3%. Intom allura tippruvaw toħorġu dokument tal-politika dwar dan le le aħna għadna maħniex qed nippjanaw li din tkun fuq l-aġenda tas sena d-dieħla. Ħanieħdu nota dwar dan il-punt u riflettu iktar dwar dan il-punt fil-laqa li mis tal-Kumitat eh, ta' Kontroll ta' Steering li dal-waqt ħajerġa' jiġi. Eh, darba tħajmisna namlu wieħed. Mela, jekk nista' nitkellem dwar dan dwar il-pis ta' riskju minħabba illi l-politiċi ħafna drabi eh, għandhom kapaċità li jitkellmu b'mod vak ħafna fuq dan ir-risk weight, dak li għandu x'jaqsam il-sovereign bonds, il-self għall smi u dan kollu aħna diskutejni ukoll fil-kuntest ta' CRD4 u din mhijiex xi ħaġa li tista' titqis bħala risk weight tajba Iżda xaħġa oħra li rridu naħdu bis-serjetà wkoll. Meta aħna ħarisna lejn dan lejn is-CRD for aħna nafu illi jista' jkun hemm leverage differenti li japplika għal modelli ta' kumpanija differenti u aħna nafu wkoll li leverage fil-kuntest ta' setturi differenti tista' tenna sabiex aħna nelbu din il-problema ġifieri x'nagħmlu aħna b'dawk il-banek forsi li jridu u ġifiri forsi din hija xi ħaġa li aħna nistaw namlu, forsi ngħid wara, iva ċertu setturi partikolari għandhom ikunu fċertu sistema, Jiena xtaqt nsib dan il-punt, sempliciment ma' diskussjoni. Mela, Naħseb li waħda mill-affarijiet sbieħ ta' dan il-leverage ratio hija li dan huwa kunċett pjuttost sempliċi illi n-nies iridu jifmu dan huwa kunċett li m'għandux bżonn li aħna nilabu wisq mar-risk weight. Ġifieri din hija l-ħaġa pożittiva f'dan kollu, din hija xi ħaġa li qed eh, ukoll tidher biċ-ċar. Issa jekk aħna qed ikollna eh, leverage ratios differenti, aħna nafu wkoll illi rridu noqogħdu attenti diġà dwar dawn, rridu naraw illi nistgħu npoġġu assi differenti ħalli aħna naraw illi ikollna dan il-leverage ratio, però jiena naħseb illi nistgħu nirriskjaw illi nitilfu il-, -il l-importanza ta' fatt li aħna naraw vantaġġ fil-sistema waħda ħalli jkollna ġestjoni aħjar. Għanna issa fisem li sijar is-Sur Fox. Grazzi ħafna Sur Draghi intiet fil-istqarrija tiegħek ta' tal-bidu dwar semmejt il-solvency tu nixtieq insaqsik tliet mistoqsijiet dwar dan. Jiena kelli il-pjaċir illi nanalizza u nsegwi dan id-dossier għal erba' snin u jiena nixtieq Palek illi dan id-dossier ikun konklus mill-iktar fis possibbli. Issa dwar leġislazzjoni jiena nixtieq illi inti tikkummenta dwar il-fatt jekk minn naħa tal-Parlament u l-Kunsill aħna għandniex nixtiequ li nleġislaw E, f'dak id-dettalji bħalissa nilleġislaw dan il-punt jew inkella jekk għandniex inħallu dawn il-punti ta' dettalji jiddeċiduhom regolaturi jiena naħseb li b'mod partikolari nixtieq insassik jekk hux tajjeb billi aħna ikollna id-dritt e, e, li ngħidu eżattament x'tip ta' perċentwal għandhom ikollhom regolaturi u dawk li għandhom kumpaniji tal-assigurazzjoni u jekk aħna qed nintervjenu b'dan il-mod f'dan ir-regolament qed noħolqu iktar riskju għal ġejjieni, it-tieni ħaġa ħaġa, tin mistoqsija. Inti x'taħseb li huma r-riski li meta aħna nimplementaw is-solvency tnejn ħajkonna wkoll effett fuq il-proġetti ta' l-infrastruttura d-dinja xi ħaġa li verament tħasseb il nies li qed jaħdmu fuq il leġiżlazzjoni u din toħloq riskju għall-ekonomija. Punti ħorwa fuq l-użu tal-credit ratings. aħna qegħdin naraw illi ir-referenzi kollha għandhom ikunu Imna sal salbitu tas-sena 2020 u f'Solvency 2 aħna qegħdin naraw li fil-fatt għandna iktar referenzi għawek għal credit ratings. Allura nixtieq li lilek inti x'taħseb inti taħseb li dan huwa l-aħjar din hija l-aħjar ħaġa li l-Parlament jista' jagħmel u dawn ir-referenzi speċifiċi fil-kontest ta' Solvency 2 taħseb li jista' jwassal għal iktar riski U jiena nirreferi wkoll għal l-effett ta' ma meta aħna naslu fix-xifer aħna fil-fatt taħseb li ta' azzjoni tagħna qegħdin u iktar problemi, iktar riskju għal ġejjieni. Grazzi. Mela, x'nija t-taħlita l-iktar li tista' tkun ta' benefiċċju minn dak li semmejt inti? Jina naħseb illi huwa ċar wara li smajna dwar kwistjonijiet oħrajn li jekk aħna naraw illi ir-regolatur għandu jkun ħieles minn dan kollu dan jista' jwassal għal arbitraġġ regolatorju. Jekk aħna ħa ħajkonna leġiżlazzjoni iktar stretta, iktar riġda, jista' jkun illi aħna ħajkonna ċertu riskif f'qasam bħal dan. Suġġett illi fil-fatt jista' jimbidel il-ħin kollu, allura jista' jkun l-leġislazzjoni ma tibqax tapplika, ma tibqax valida. Ġifieri e, fejn għandna nieqfu din hija kwistjoni pjuttost diffiċli. L-aħjar ħaġa hija li aħna nillimitaw id-diskrezzjoni tar-regolaturi u fl-istess ħin ikollna leġislazzjoni li tista' tkun adattata b'mod faċli għal ċirkustanzi li ħin kollu għadin jinbidlu. Issa aħna qegħdin noqorbu lejn sistema iktar uniformi, iktar armonizzata. Ġifiri jekk aħna nġibu ruħna b'mod differenti fil-kontest ta' Solvency 2, ħatmur kontra ir-regolamentazzjoni li aħna għamilna sissa sa' tieni punt. Jekk eh, f'Solvency 2 qed naqqas id-disponibilità li aħna nipprovdu dan il-finanzjament perjodu twil ta' żmien għall-ekonomija, x'ħan għamlu f'dan il-kuntest aħna m'għandniex prova da dan kollu għalissa il-dawk illi u qed jaħdmu fl-assigurazzjoni jixtiequ jinvestu fil-medium long term u aħna nafu li dan jaffettwa l-assi tagħhom. aħna nafu illi sabiex nibbenefikaw minn daw ir-rati ta' interess baxx xi dan din hija diġà possibilità ġifieri ma nasibx li dawn l-argumenti jistgħu jintużaw fid-diskussjonijiet li ħajkonna għalibek aħna nikolna ċertu konċessjonijiet u koll għal-kapitali, nasab li dinja kwistjoni li aħna rridu nżommu f'moħna. Inti saqsejt ukoll dwar l-opinjoni tagħna dwar jekk aħna għandni xikolna risk weight li jkun stabbilit mill-leġislatur. Skużani x'saqsejtni niktar iva dwar writings, ġifieri jekk huwiex xira illi aħna jkollna ċertu limitazzjonijiet fuq il-credit ratings u fuq is-solvency tnejn meta ħnadna kemm edna li dan irid ikun phased out, inti taħseb li jagħmel sens li dawn ir-referenzi jkunu inklużi f'din il-leġiżlazzjoni? Għadna maħseb nix dwar għadi. Ġifiri zgur li ħanitkellmu iktar dwar dan il-punt meta naslu għal rapporti dwar dan il-kontest. Which many sovereigns can't even reach at the moment. Tajjeb, wisq. Naħseb li eh, dan se jkun suġġett interessanti, naraw se jiżvolġi. Il eh, kellim tal-gwe. Xi xara ilu jiena rajt li inti fl-evalwazzjoni tiegħek kont eh, għamilt evalwazzjoni ta' dawk li msejħa red loans fil-Greċja. U jien kont saqsejtek jekk il-50 biljun għal kapitalizzazzjoni mill ġid tal-banek, jekk ma kienx biżejjed, ma kienx biżejjed dan l-ammont, eh, x'kienx se jiġri. Għalhekk kien qed nagħmilek biss l-istess mistoqsija li għamiltlek xarejlu. Kont qed li inti konta dak inkwitat mħabba situazzjoni tal-kreditu fil-Greċja. Lek l-istess mistoqsija li mitlek xarijilu. Mela, dawn il- dawn l-ammonti kienu kienu edin riskju sistemiku għal Greċja u għal pajizi l-oħra u wara li il-BlackRock, il il-Bank tal-Greċja, ħareċ rapporti jew dwar il-bilanċi, qed naraw li l-ammonti mhux huma kapaċi mhumiex biżejjed, allura x'se jiġri issa? Għax dak li konna qegħdin nipprevedu li l-ammont ma kienx biżejjed qed jiġri. Well, we never discussed the specific point. Għatma id-diskutejna daw l-affarijiet speċifiċi ta' dan regoli fuq dawn il-suġġetti partikolari u għadna ma wasalniex fi żmien tajjeb eh, għaddu ma wasalx iż-żmien biex nitkellmu fuq finanzjament iktar għal Greċja. Kenna l-programm l imf sal-2016 liħor sal-2014, ġifiri għadu ma wasalx iż-żmien li nejdu li l-ammonti mhux se jkopru fuq ehm, il-self dan ma ġiex diskuss fl-SRB. U inti saqsejtni wkoll mistaqsija fuq il-Bank ta' Supervizjoni tal-Greċja. Forsi nitolbok terġa' tirrepetija l-mistoqsija li kellek. Πολύ ευχαρίστως, καταλαβαίνω και η κούραση και η διάρκεια της συνεδρίας. jena nifem li din il laqasa ila dejja nixtieq ngħid li meta wara li joħolġu rapporti dwar il-Bank tal-Greċja naraw li dawn il dan is-self aħmar il-red credits ma jkunux bizzejt. Qed naraw li dan huwa l-każ għal BlackRock u Jiena xtiq nkun naf hekk intom x'taħsbu li dan jista' jsir, x'se jiġri u hekk hux qed tiddiskutu diġà mal-Bank tal-Greċja. Mal-Bank Grek. Le. Għalissa għadna ma, ma bdejniex nitkellmu fuq dan affarijiet. Għax għalissa r-rizorsi li hemm huma bizzejiet. skont il-programmi ġifiri li eh, il-fondi li nħarġu. Thank you, uh, Tajjeb wis, issa Werner Langen għal EPP. Sur President, jina ma tantx ninsab ċertek fimtek sew dwar dak li inti qed fuq il-font u il-suġġerimenti tal-Kummissjoni fuq eh, il-sistema li jett jipproponti x'dow banking jiena allura qed nifmeksew sew li inti qed tgħid li ħajkun hemm proibizzjoni ta' ħlas flessibbli marbut ma' perċentwal ta' riskju ta' 3 jew 5%. It-tieni ħaġa li intiet kienet dwar ir-riskju tal-clearing houses, CCPs. Jiena naħseb li f'dak li ntu xaqsam id-derivattivi, u jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni tad derivativi madwar id-dinja, aħna nafu illi fil-fatt Nasbu li danu jista' jkun iktar ta' riskju minn problemi li jistgħu jkunu possibbli fil-kuntest tas CCP. U jekk qed eh, nifhem sew, aħna qegħdin naraw li fis-sena 2008 aħna kellna 1.7% tar-riski li ġejjin mid-derivativi u mill-bilanċ ta' dan kollu, minħabba illi kienem fil-fat dan il- Dan l-spekulazzjoni kollu ma kienx hemm trasferiment li sar waħna edna wkoll li l-ezma li hija l-awtorità responsabbli qed tagħmel ċertu proposti sa jiena nixtieq nkun naf ukoll eh, intom x'qegħdin taħsbu dwar eh, il-derivattivi u eh, jekk dan u ħaj jintużaw anka fil beħu u anka fix-xiri fi transazzjonijiet bħal dawn. It-tret mistoqsija illi fil-fatt diġà smajna għandax x'taqsam mal-Kumitat ta' Basel u l-analiżi għabbażi ta' zero hekk kif kellna fil-kas tal-government bonds. Jiena naqx insaqsi intom tistaw taħsbu li fil-fat fil-kontest tal-perjodu twil ta' żmien illi dan l-analiżi ta' riskju fuq livell zero huwa realistiku u li jista' verament jisolvi parti minn din il-problema b'mod permanenti. Ningrazzjah. Thank you. The... Grazzi. Fuq il-Free Market Fund jina diġa semmejt u wedna kif nasbu fuq dan is-suġġett et li suppost ikun dawn għandhom ikunu suġġetti għall-istess regoli bħal banek anki biex ikun hemm variable net assets. Ġifi naħseb li kif għalet anki Sinjura President fuq il-proposta għatem kif nirfinawa fuq derivatives, derivati. Naħseb waħda mill-aħjar żviluppi li qed naraw biex naħorġu mill-kriżi finanzjarja hija li il-derivati il-kontratti ta' derivati standard irridu bil-forsi għaddu mis-CCPs. Inkella ma jinħarġux u id-data tagħhom iridu jiġu maħżuna fit trade depositories. Għal dawk li mhumiex standard, se jkunu ovvjament f'kategorija separata, imma se jkollhom capital requirements iktar um, ta' stoffa iktar olja. Fuq livell dinji, din hija xi ħaġa li ħafna diffiċli ssir anki li kontu timmaġina kif kontu timmaġinaw intom. Għalhekk irridu naħdmu fuq dan il-suġġett u nqisu l-affarijiet miż-żewġ lati ġifieri biex ikonna l-ikbar trasparenza minn banda u mill-oħra iridu nindirizzaw il-fatt li CCPs jistaw ma stess ikunu is-sors ta' riskju sistemiku. Se jkonna um, data fil-Europa mill-ezma mil l-autoritajiet nazjonali u li s-sarbi se jgħatu din, din id-data u bekk inkunu nistaw naraw x'tip ta' problemi, exposures u anki eh, problemi li jiġu trasferiti f'problemi ikbar. Bekk inkun nistgħu nagħmlu rekomandazzjonijiet tal kull awtorità Ewropea u nazzjonali nagħtu l-pariri naraw li jkun hemm ukoll dialogu u kull entità tkun tista' tkun involuta b'mod permanenti. Li SRB kif tafu seta kol il-pariri macroprudential fuq il-proċessi ċikliċi kif diġettilkom. Inkontu għal kunċetta risk weights meta kienem fit 17 ta' settembru l-aħħar laqa tal-bord, grupp ta' esperti, anki professuri ta' università, ippreparaw rapport tekniku fuq dan is-suġġett u għaddoħ lill-bord tal-ISRB. Jena kenna nistanejt kena diskussjoni verament tajba bejnietna, imma l-konklużjoni kienet li dan il-rapport jiżavir bħala punta tluq tajja biex nifmu aħjar ir-riski li hemm ma' sovereign exposures u kif dawn ir-riski jistgħu jiġu imtaffa. Imma sissa m'hemmx xi linja ta' azzjoni fuq dan ix-xogħol. M'hemmx laqqas xi twissija jew rekomendazzjoni tal-ISRB li qed tiġi konsidrata jew studjata, imma se nkomplu naħdmu fuq dan is-suġġett l-idea hija li noħorġu rapport rapport li jkun ikollu xeħta xjentifika. U bekk nisan informa dan il-komitat ovvjament b'kull progress ta' jisir fuq dan is-suġġett iktar ma jgħaddi żmien. Ma nista' ngħidilkom li dan mhux se jseħħ qabel l-SSM u l-assessment tal-balance sheet ukoll tal-SSM u tal-ICB jiġu jkunu lesti. Daqshekk, grazzi. Okay, thank you very much, uh, and thank you very much. It's uh, Tajjeb wis, grazzi ħafna. Iva, um, sessjoni twila biex inti tirrispondi għal tliet sigħat sħaħar il-mistoqsijiet għalhekk verament ringrazzjament minn qalbi. Nerġgħu narawk. mhux, żgur. So that's it until tomorrow. Nerġgħu niltaqgħu għada fid-disa, grazzi.